colleagues, good afternoon. Um, well is kollegi għan afsar, tajjeb nil-għakom jina bħala iċċer tal-Kumitat Imko, nishtiq nati merħba l-kandidat tal-Kummissarju Sur Breton, nishtiq illi nil-għaw koll Sur Krasnodevski li huwa il-ċer u koll tal-responsabli um, għal-Kumitat ta' litre u nilqa l-membri onorevoli tal-imko u tal-itre u kol meħabba li dan huwa smih konġont. Nixtieq nitlobkom biex tieħdu paskom jekk jogħġobkom. U nibdew din il-laqa kieġobkom. Ringrazzjakom jena nishtiq nagħti merħba wkoll lir rappreżentanti tal-Juri u tal-kult. Qed nara iż-żewġ ċers uh, u koll nirringrazzjakom tal-li għedin għawek, aħna stidilna wkoll koll il-tran u s-sottokumitat s-sidi. Nishtiq illi nibda billi infakkarkom illi dan ismieħ għandu lan li permetti il membri ta' żewġ kumitati li jwieġbu żewġ mistoqsijiet. L-għonet jekk dan il-kandidat tal-kummissarju wiex denju li jkun membru tal kolleġ tal-kummissarji u jekk huwiex ikkwalifikat biżżejjed biex jagħmel il-dmirijiet illi ingħatawlu. Kif tafu il-Kumitat Imko huwa responsabbli għall funzjonament tas-suq waħdini huwa t-neħħija tal-ostakli u l-implementazzjoni tas suq waħdini li jinkludi wkoll is-suq waħdini diġitali u anke l-promozzjoni u protezzjoni tal-interess ekonomiku tal-konsumaturi kif ukoll il-liġijiet brabta mal-infurzar tal-liġijiet tas-suq waħdini u anke drittijiet tal-konsumaturi. Intom tafu wkoll li l-kumitat tagħna jgħat jistanna bil-ħerqa li konna din il-laqa u dan ismieħ għalli bekk naraw x-approċ besibu jkollu surproton fuq dawn kwistjonijiet kollha u nkunu nafu kol kif il-kandidat il-kummissarju besibu li jħossib il-problemi li ħajiffaċċa ta' kuljum mhux tibtazzjonijiet besibu jipproponi matul mandat tiegħu. Is-suq waħdini tal-prodotti u servizzi ħajkun verament punt ewlieni u verament huwa importanti u għad raġuni nixtieq ukoll nżid ngħid illi din hija xi ħaġa importanti ħafna l-proġett Ewropew ukoll. Nixtieq illi aħna nibqgħu niftakru illi suq waħdini kellu suċċess u dan kien minħabba illi ir-regoli kellhom u għandhom jibqgħu jkunu implementati bl-istess mod kull imkien fl-Unjoni Ewropea. L-raġuni huwa importanti li jsir dejjem hekk biex aħna nisfruttaw l-potenzjal sieħ ta' suq waħdini. Hemm bżonn nkomplu insaħħu suq waħdini billi nidentifikaw u nneħħu l-xkiel illi bħalissa hemm eh, fis-suq waħdini li qegħdin ixekklu ċ-ċirkolazzjoni ħilsa ta' prodotti u servizzi u nneħħu distinzjonijiet artifiċjali bejn is-swieq diġitali u s-swieq tradizzjonali minħabba l-iżvilupp il-ġodda fis-suq tradizzjonali qegħdin isiru verament importanti għall-iżvilupp u isaħħu wkoll il-valur tal-prodotti tas servizzi. F'dan il-kontest is-settur tas servizzi f'kull dimensjoni verament għandu tifsira importanti ħafna għall kompetittività tkabbir u anke għal mod ta' kif iġibu e, ruhom il- il-swieq fil- u l-istati membri u l-implementazzjoni ta' dawn regoli verament hija xi ħaġa kruċjali. Din raġuni aħna rridu niżguraw il-liġi tagħna hija tajba wkoll l era diġitali u nixtiequ nindirizzaw ukoll il-problemi li qed ixekklu progress diġitali ħalli bekk neħdu vantaġġ mit tranzizzjoni tajba ħalli bekk ikun hemm level playing field għall kumpaniji u protezzjoni denja tal-istudenti tal-konsumaturi, skużawni, aħna rridu naraw li rridu nifukaw bod partikolari fuq il-tisħiħ ta' suq wahdini ħalli dan ikun suq li kun adattat tal-ekonomija moderna ħalli bekk verament kun jista' jagħti benefiċċji konkreti lill konsumaturi u lill kumpaniji Issa li qed dan kollu nixtieq issa nistieden lil Sur Krasnodemski fis il-Kumitat ittre biex jitkellem ik jogħġbok. Grazzi ħafna. Nixtieq nagħti meħba lill membri kollha tal-kumitati kollha jipparteċipaw f'dan is-smieħ konġunt u anke nixtiequ li nilqgħu partikolari lill kandidat is-sur Breton. Passoltu dan is-smieħ ħajkun imxandar fuq is-sit tal-Internet tal-Parlament Ewropew għal din raġuni jiena nixtieq illi nilqa lil kulħadd li qed jisma'na din ix-xandira diretta. Nina nixtieq ngħid ukoll illi l-Information Society u il-networks uh, ta' teknoloġija u komunikazzjoni huma importanti ħafna. U dan wasmiħ importanti ħafna li minħabba li l-portafol tas suq waħdini jinkludi l-industrija, l-ekonomija diġitali, l-SMEs, l-industrija tad-difisa u l-ispazju. Dawn huma kollha qosma li ħajkunu verament importanti għal l-iżvilupp iktar fid-dettall tal-Unjoni Ewropea u issa ippermettu li illi nispjegalkom mota kif ħammexu dan ismih. Skont il-linji gwida illi aħna għandna l-approvazzjoni tal-kummissarji il-Parlament irid jevalwa il-kandidat għabbażi tal-kompetenzi ġenerali impenn Ewropew u indipendenza personali. Ħajanalizzaw ukoll membri onorevoli l-ammont ta' formazzjoni li għandu fuq il-portafol kif ukoll il-ħiliet ta' komunikazzjoni. Irridu naraw ukoll illi nibdew billi ngħidilkom illi dan wieġeb il-mistoqsijiet bil-miktub ukoll u li kienu tweġibit tradotti bil-lingwi kollha. Aħna manna l-ebda oġġezzjoni li kienet imressa għal dan is-smieħ. Mela, id-dibattitu ħajkun immexxi b'dan il-mod. l net is-Sur ħa jiftaħ diskors ta' introduzzjoni mhux iktar minn kwarta jista' jdum jitkellem bot ħajkollu ħames minuti fit-tmiem ismih biex ikun jista' jagħmel diskors ta' konklużjoni wara introduzzjoni ħajkun hemm iċ-ċans illi l-membri onorevoli jsaqsu 25 mistoqsija u jkun hemm 5 um, minuti allokati għal kull mistoqsija u tweġiba. Żewġ uh, minuti minuta mistoqsija, żewġ minuti biex iwieġeb, u mbagħad mistoqsija supplementari għal minuta oħra u minuta biex iwieġeb il-kandidat. Jekk jogħġobkom, il-mistoqsijiet follow-up għandhom ikunu mill-istess membru u jħajndhom ikunu marbuta wkoll mal-mistoqsija oriġinali. Mbagħad ħajkun hemm it-tieni grupp ta' mistoqsijiet eh, ġifri 18 mistoqsija li wara l-gruppi politiċi ħajkunu mqasmin ukoll bejn il-gruppi politiċi sta jinkludu wkoll rappreżentanti tal-membri li mhumiex insieba fl-ebda grupp politiku. L-interpretazzjoni hija provduta bi 23 lingwa tal-Unjoni Ewropea ġifieri kieġobkom tistgħu tużaw il-lingwa tagħkom iżda kieġobkom titkellmux pass wis maġġel taġlux wis minħabba l-inkella l-interpreti ma jilaħqux magħkom. Mela ngħaddu issa biex nistiednu lil Thierry Breton biex eh, jibda bl-introduzzjoni tiegħu jekk joġbok mhux għal iktar minn kwarta tista' titkellem. Grazzi ħafna Sur President u membri onorevoli tal-Parlament Ewropew. Jiena verament sot nħossni onorat li qed nidarawwek qudiemkom qudiem il-kumitati tagħkom. Jiena nixtieq ngħid li verament nirrispetta x-xogħol li qed jagħmel il-Parlament Ewropew u nixtieq ningrazzja lilkom ilkoll nsellmilkom. u ukoll ta' dak li intom tagħmlu ta' kuljum għas-servizz tal-Ewropa ta' ċittadini Ewropej. Iżda l-ewwel nett nixtieq li jekk tippermettu li nintroduċi lili nnifsi minħabba li huwa permezz tagħkom li jiena nista' jkolli l-approvazzjoni biex nkun eh, kommissarju nkun ikkonfermat. Ekk joġobkom ipermettuli nibda nitkellem fuq l-iktar ħaġa li jiena gburi biha. Il-fatt li jiena nannu ta' żewġ titfal, Luis u Ava, illi huma Ġermaniżi u li jgħixu Berlin kultant jgħidu li jien kelli bosta ħajjiet different, differenti. Jiena iżda ħajja waħda kelli. U nixtieq ngħidilkom illi il-prinċipju ewlieni li dejjem mexxini kien il-passjoni. Passjoni ta' sċenċa u ta' teknoloġija illi dejjem laħmet dak li għamilt jien biex nipprova naraw kif se nbidlu l-ambjent tagħna l-spazju soċjali tagħna, jiġifieri id dinja tagħna, il-passjoni taż-żgħażagħ biex nitrasmettu nikkomunikaw, nalmu. Il-passjoni tal-ekonomija tal-intrapriża, l ispirtu stess tal-intraprenditorija, ċifiri l-passjoni tal dik li dak li huwa pubbliku li wieħed isservi li kontribwixxi laf hemm fejn wieħed jista' Eh, u nejnu daw kollha illi jaħdmu għal beni pubbliku. Il-passjoni ta' din l-Ewropa tagħna tal-istorja tagħha tal-valuri tad-diversità tagħha. Jiena mamul minn dawn il-passjonijiet u llum jekk taċċettaw ġejt eh, moffri il-possibilità illi l-beneġija kollha tiegħi magħkom għas-servizz ta' viżjoni ta' ambizzjoni għal-kontinent tagħna f'dinja illi qegħdin naraw ħafna żminijiet eh, mingħajr preċedent. U għalhekk dawn it-tibdiliet il-President Letta von der Leyen eh, deskrivitom so eh, l-sfida tal-klima, il-bidla diġitali, imma u koll it-tensjonijiet ġeopolitiċi l-ġodda mingħajr preċedent f'dan is-seklu. U għalhekk din is-sitwazzjoni li bħal bħalma kellna qabel għal-ċittadini kollha tagħna għalina hija l-akkumulazzjoni simultana ta' dawn is-sfidi kollha fl-istess mument fuq il-kontinent tagħna. Sinjuri id-deputati, Jiena eh, tkellimt fuq il-passjoni tiegħi, l-impenn tiegħi lejn l-Ewropa. Bħalkom jiena dejjem kont Ewropew eh, konvint. Eh, pass pass jiena kont uh, kont eh, fl-intrapriża, u mbagħad kont qed immexxi, mbagħad sirt ministru, mbagħad professur tal-gvernanza u espert fit teknoloġija tal-informazzjoni u l-mandat jekk intkom tixtiequ jaqbel ħafna ma' dan is-segwitu għal dan l-impenn u se nkun dirett magħkom se nitkellem mingħajr laqliq. Hemm urġenza biex nipreparaw it-kabbir ta' għada u ninvestu millum fi teknoloġiji kritiċi tal-futur qed għal 5G kif ukoll preparuħna għal 6G kif ukoll l-AI il-cloud kif ukoll għal fażi ta' wara l-cloud għall-edge computing, l-internet tal-oġġetti, iċ-ċiber sigurtà u ovvjament il-blockchain kif ukoll eh, U se tkunu sorpriżi meta ngħidilkom ukoll il-quantum technologies u għalhekk dawn it-teknoloġiji kollha li għandna bżonn niġestixxu mill-bidu sal-aħħar illi aħna bħala eh, seta industrijali kbira madwar id-dinja u għalhekk lan ta' dan il-portafol eh, donatur komuni tiegħu huwa illi nkunu nafu l-isfidi li huma fid-daw ta' tkabbir ta' għada liktar dak li jiena eh, nsejraħlu l-spazju tal-informazzjoni, iġifiri l-spazju ta' data digitali illi għaddi mid-dimensjoniet kollha tas-suq intern. Dawn is-sfidi kollha għandhom xaqsu ma' ħieles ta' data l-industrija 4.0 totalità tas-servizzi, l-industri kulturali u tal-kontenut l sfidi kollha tad-difiża, ir-riski tal-gwerra elettronika u l-ġestjoni tat teknoloġiji spazjali u għalhekk dan din l-isfida għalina u għalin nirregolaw, norganizzaw, nistrutturaw l-attività soċjali, teknoloġika, industrijali, kulturali f'dan l-ispazju illi illum huwa spazju ta' informazzjoni u dan b'aċċess ħieles u ikun ukoll ġust u eku. Kif diġà għamilna dawn is-sekli li għaddew għal tlet spazji oħra li huma strutturaw progressivament l-attività tal-bnedmin, l-spazju tal-art, marittimu u tal-ajru, u għalhekk issa hemm raba spazju ma' tlita ta' qabel, b'mod inklużiv l-ispazju tal-informazzjoni. U għalhekk għandna bżonn level playing field, ġifieri drittijiet intaqsal kulħadd bħal tlieta l-oħra. U għalhekk fil-qafas Eh, dan l-qafas l-ambizzjoni tal-azzjoni tiegħi fis-suq intern jekk nista' eh, nuża metafora ikonna mutur imma eh, b'tliet gears inħarsu, inbidlu jew nadattaw u nipproġettaw għal-futur u għalhekk qegħdin naraw ħafna miljuni ta' prodotti li kuljum jiġu boa jew mixtrin u għalhekk dan bżonn il-konsumatur Ewropew ikun eh, sigur tiegħu, ikun eh, liberu li kollu dan is-servizz jew jagħti dan is-servizz kwalifiki professjonali. Ovvjament aħna rajna wkoll għall applikazzjoni tajba tar-regoli tas-suq intern biex ikun fatur tajjeb ħafna ta' konverġenza u tkabbir għal pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea u qed ngħid għal kollha kollha kemm huma u jiena sinku u dib l-intransiġenza siħafru protezzjoni tal-ħaddiema u l-kondizjonijiet tax-xogħol tagħhom minna nixtieq illi s-suq intern tagħna iħarisna kontra l-kompetitività esterna meta ma tkunx tajba u ma nkunux eh, ovvjament inġenwi aħna nixtiequ li jkun hemm kummerċ ekwitabbli eh, kullum kien fid-dinja dejjem eh, frab rabta ma dak li se jagħmel fil dak li Hogan. Umbat ir-rwol ukoll tal-SMEs u l-startups biex ikollhom għamliet ġodda ta', ta xogħol u jkun hemm eh, kompetitività ekwa għal kulħadd biex hekk ikollna wkoll ir-rispett ta' drittijiet soċjali. Inbidlu jew nadattaw għax aħna għandna bżonn akkompanjaw permezz ta' politiċi industrijali ambizzjużi e eh, tibdiliet li jista' jkun hemm biex hekk l-ekonomija tagħna ikunu iktar kompetittivi qed nitkellem fuq il-katina tal-valuri. Iktar ħfief dan huwa importanti ħafna kif għadd hemm responsabilità soċjali f'dawn l-evoluzzjonijiet biex hekk niżguraw flimkien illi din l-adattazzjoni tkun ta' benefiċċju għal kulħadd flimkien fl-Ewropa. U kullimkien. U għalhekk dan ir wot ta' akkompanjament li jkun tiegħi huwa illi qatt ma nħallu lil xi ħadd lura u għalhekk għandhom bżonn investu ħafna fil-kapital uman permezz ta' taħriġ u dan brabta ma' Valdis Dombrovski u Nikolas Schmidt. Dan huwa tħassib tagħna u dejjem se jkun hekk għax dawn it transizjonijiet diġitali u ekoloġiċi fl-industriji tagħna u s-servizzi tagħna se jwaslu għal rekonverżjonijiet importanti għal ħafna ċittadini tagħna naf il-biża tat-teknoloġija u l-impatt soċjali ġifiri dinja opportunità biex nenu daw kolla illi għandhom sonni jikwalifikaw jew jerġgħu jikwalifikaw eh, għal postijiet ta' xogħol ġodda u għalija tillet eh, eh, sfida l-sfida soċjali importanti wkoll il-ġestjoni tal portofolda skim skemm huma it-tnejn ta' qabel digitali u l-ekoloġiku u lek fuq dan il-punt nixtieq ngħid illi għandna bżonn ta' bilħaq nappoġġaw il-strategija ġdida ta' tkabbir fl-Ewropa. Is-suq intern għandu bżonn jistabilix regoli favorevoli għall intrapriżi kollha kollha kemm huma l-kbar u iż-żgħar. U niżguraw ruħna dawn ir-regoli ġodda ta' kompetittività jkunu kompatibbli mal-ekonomija moderna li jekk tkun tista' tikkontribixxi biex ikun hemm emerġenza ta' industrija Ewropea b'saħħitha fl-Ewropa madwar id-dinja eh, bħalma qalet ukoll il-President eletta van der Leyen u għalhekk jiena nimpenja ruħi mal-kulleġġ kooperazzjoni ma' Margaret Vestager biex nikkontribwixxi fejn ikun biex nwaqqaf politika industrijali Ewropea li tinkludi dawn l-isfidi il-ġodda u l-iktar u ovvjament minnajt laqli nkun nistaw koll li nitkellem magħkom eh, fuq il-diġitali u l-evoluzzjoni ta' relazzjonijiet tagħna ta' dak li tiġi madwar id-dinja ovvjament biddel ukoll il-politiki tal-Unjoni Ewropea u għalhekk l-an tiegħi huwa li noħloq strateġiji eh, tal-katina tal-ferat fis-setturi kollha fl-industrija kif ukoll fis-servizzi u fil-qasam tas-servizzi ovvjament dak li għandu x'aqsam mal-kultura mat-turiżmu li għandna bżonn akkompanjaw trasformazzjoni tal-ekosistema u d it-turizmu tal-massa u l-emerġenza ta' pjattaformi ġodda biex hekk l-Ewropa tibqa' bħala l-ewwel destinazzjoni tat-turiżmu fid-dinja. U għalhekk naħseb u dan għattu wkoll u se ngħidu għall-SMEs li huma l-pulmun Eh, tal-ekonomija tagħna kif ukoll startups u lek għandna bżonn ngħinuhom biex adattaw ruhom u nisimplifikawlhom il-ħajja il-mezzi kollha tagħna biex nkunu inkunu jistgħu fis-suq intern il-faċilitazzjoni l-aċċess ta', ta finanzjamenti u jkunu jistgħu wkoll eh, jipproteġġu l-ħiliet tagħhom u għalhekk inħarsu, nitrasformaw u nipproġettaw ruħna ġifir lejn il-futur dan hu t-tielet pilastru. Is-suq eh, intern koerenti Eh, irrit ikollu eh, saħħa ta' sovranità teknoloġika industrijali, il-proġett ta' ruħu u eh, jikonsidra u il kreativita kbira ħafna tal-kontinent tana u l-impatt soċjali u koll tal-politiki kulturali tana u għalek li tkellem fuq produzzjoni tal-kontenut video, per eżempju, u movimenti ta' konċentrazzjoni bla preċedent madwar id-dinja u l-Europa ma tistax tibqa' lura u jina jina mal-president tal-Komissjoni tal-Komitat Kult, Madam Verheyen, ser naħdmu fl-imkien biex ikonna pjan ċar kif ukoll ma' Marija Gabriel għax li dimensjoni kulturali tal-kontinent tagħna u ngħidu hawnhekk hawn ukoll huwa importanza daqs it-kabbir ekonomiku tagħna. U għalhekk meta mmorru għas-sovranità teknoloġika tagħna jiena konvinti li apparti l-approċċ tal-suq eh, intern u neħu kull xkiel għandna bżonn ukoll nittrattaw l-isfidi tal-Ewropa teknoloġika b'aspetti strateġiċi għan nifisser ukoll investimenti sostanzjali fit-teknoloġija tal-futuri diġitali il il-karozzi autonomi, il-batteriji eh, elettriċi u għalhekk dan ikun il-każ ukoll Digital Services Act biex hekk nkunu nistgħu nregolaw il-plattaformi il kbar digitali. u għalhekk dawn huma regoli Ewropej u listaw istgħu jsiru wkoll standards eh, tad-dinja bil-GDPR u għalhekk aħna nitlu għal mid ġurnata ma' Margaret Vestager fil-qafas report tal-AI b'aspetti etiċi u koll teknoloġiċi u hekk inkunu nistgħu nipproġettaw ruħna b'ċerta ambizzjoni fl-industrija tad-difiża u tal-ispazju l-Ewropa ovvjament ehm, għandha ċess autonomo għal spazju u hawnhekk nitkellmu wkoll fuq Copernicus u Galileo u Maria Gabriella bżonn eċċeleraw l-iżvilupp tal European Innovation Council li għanna bżon tant fuq il-kontinent tagħna. Għanna bżon nimpenjaw ruħna u kol fuq dawn is-suġġetti kollha. Ovvjament, is-suġġett ta' difiża se jkun eh, punt ewlieni. U da grazzi għal Fond Ewropew tad Difiża li se benifika u koll u eksen għamil personalment l-SMEs kullum kien fl-Europa. Matem punt importanti ħafna biex jikonna dan l-spazju tal-informazzjoni dan huwa suġġett li għand ħafna qalbi u ilu għaxina xina nixtieq nimpenja ruħi personalment fil-partijiet kollha tal-portafol u fuq l-attivitajiet tas-suq intern mill-bidu sal-aħħar u għalhekk se jkun strutturat So, eh, Wieħed jippoċetta ruħu jfisser ukoll dan il-proġett federatu formula alta mill-President eletta for mobilizzazzjoni tal-ġidda kontra tisħin fil-klima u għalhekk jiena mal-kollegi kollha tal-kolleġġ ehm, nappoġġa l-Green Deal ambizjuż għall-Ewropa biex inkunu l-ewwel kontinent mingħajr karbonju fl-orizzont 2050 u għalhekk ma' Franz Timmermans għal Eh, naħdmu mal fil-pilastru industriali tal-Green Deal biex nisguraw strateġija ġdida l-ekonomija ċirkolari riorientazzjoni tal-politika tal-swieq pubbliċi. Mela, sinjuri, dawn huwa prioritajiet kollha importanti ħafna jina se nimpenja ruħi biex naħdem magħkom jiena dejjem se nkun qed nismagħkom biex nkun naf ir-rida tagħkom fil-falsit kollha tal-kostruzzjoni tagħna bħala tweġiba għal futur tal-Ewropa u ovvjament ukoll bil-partijiet interessati kollha li għandhom eh, sem leġittimu fuq dawn il-kwistjonijiet eh, kollha għandhom xi ħaġa xajduna, eh, xajdunna il-konsumaturi, l-unions, eċċetera. Jiena se nismakom il-koll. Sinjuri, nistgħu nista' nkun hawnhekk qudiemkom għax il-konflitt ta' interess u ta' etiku huwa suġġett li importanti ħafna. Fuq dan il-punt jiena se nkun radikali dejjem se kolli l-interess ġenerali Ewropew f'moħħi dejjem f'indipendenza sħiħa mingħajr interess patrimonjali jew xi kumpanija Iġifirina diġa beħħejt kollox, qabel ma ġejt hawnhekk u jiena ġedejt kollox l-isma u l-postijiet u l-mandati li kelli, jiena għandi din responsabilta u forsi għalek għamilt biex ma rridx namel preferenzi u għalek naf li hemm regoli li antiċipaw ċerti affarijiet mill-Kumitat mill-Kummissjoni Ewropew mal-artikli 2.6 u 4 tal-Kodiċi ta' Kondotta tal-Kummissarji u bħal kummissarji l-oħrajn eh, ovvjament nixtieq nirrispettom trasparenza kbira u kif inhu previst mill-Kodiċi ta' Kondotta fuq suġġetti finanzjarji wkoll jiena Ovvjament niskuża ruħi wkoll mal-President u għalhekk eh, jiena se napplika eh, severament il-kodiċi ta' kondotta jekk intkom tikkonfermawni bħala kummissarju jiena se kolli intransiġenza u se nkun rigorus ħafna palma kont meta kont Ministru tal-Ekonomija ta' Franza. U għalhekk jekk tikkonfermawni kif se ngħid, jiena se naħdem biss bosla se kolli biss boxla waħda li tkun interess ġenerali Europol. Grazzi ħafna. Thank you. Thank you. Grazie ħafna. Wissa nistiden il-rappresentanti tal-gruppi politiċi biex jibdew jisaqsu l-mistoqsijiet. Is-sur Blami kieġbok. Sur Komissarju deżinjat, mela, il-portafollu għad deċisif għal-futur tal-Europa għal wis zmin l-Unjoni Ewropea ma kienx qed taħdem eh, sow eh, lejn il-globalizzazzjoni u għalhekk l-industrija tagħna iddajfet minn flok appoġġejnija f'ċerti setturi il-kumpaniji tagħna sabu ruhom f'kompetizzjoni ma' eh, kompetituri illi ma rispettawx il-regoli U għalek, issa tlifna ħafna ġildiet Eh, kummerċali ħafna ħiliet, għalhekk il-kriżi li qed ngħixu fissir ma nistgħux nibqgħu inġenwi għandna bżonn bħala l-Unjoni Ewropea nkunu eh, kompetittivi dinja sfida kummerċali, ideoloġika u ġeopolitika kif tista' taħseb x'nistgħu nagħmlu, x'politika eh, tista' nistgħu nadattaw biex eh, natu nifs l-industrija tagħna. Tasbu li huwa neċessarju biex ninvesti fuq il-katina ta' voluri strateġika għal futur tagħna sottomessa għal pressjoni kompetittiva li hija diżekwilibrata. Mikrofonu għal-kellim jek joġbok. Mikro. Mikro. Merci, merci. Grazzi ħafna għal din il-mistoqsija li ovvjament edha fil-qalba tal-politika strutturata mill-portafol tiegħi. Jina kifat fid-diskors ma rridx nkunu inġenwi huwa issa illi għandna bżonn iddeċidu u għalhekk jiena ħdimt fuq tliet prioritajiet ewlenin. L-ewwel modernizzazzjoni tas-suq jem ħafna xwieħed jagħmlu danna fuħ. Għandna bżonn massa kritika, għandna bżonn inneħu il-frontieri u dan se niddiskutuh ukoll matul is smih naf żgur. Jiena naf il dan il-portafollu huwa determinanti għal setturi kollha tal-ekonomija tagħna. Servizzi, ħafna servizzi l-industrija u l-industrija qegħdin nitkellmu fuq 99% li huma SMEs mbagħad industriji kulturali, turizmu, e, diġitali fuq kollox għabat u għalda stand jidher kullum kien u għalhekk hemm bżonn e, jgħin l-industriji tagħna biex jibidlu ruhom. Imma kif għattint għanna bżonn ta' gruppi kbar li jistgħu wkoll jiġġieldu magħna kontra il konkurenza sleali mhux dejjem ikollna l-istess effetti, nafu li huma wkoll dawn il-gruppi x'imdaqqiet eh, m'għandhomx rispett li għandna aħna regoli, imma għandna bżonn ninvestu ħafna f'din it-teknoloġija importanti u naf illi tkellimna fuq l-AI u il-proprjetà industrijali kif ukoll iċ-ċibersigurtà għax f'dan is-suġġett iċ-ċibersigurtà ssir sfida u l-enija. U għalek il-portafoll mod ġenerali itina il medzi biex aħna nkunu nistgħu nilqgħu l sfidi li semmejtint. int. Grazzi. Up question, please, Mr. Bellamy. Merci, Monsieur le Commissaire, pour Mistoqsija oħra ta' segwitu, grazzi ħafna ta' risposta tija, Kiena nishtiq norbot ma' punt tiegħek għax inti tkellimt ukoll fuq il-fatt illi l-industrija hija l-kondizzjoni tagħna, l-futur tagħna mhux biss ekonomikament imma wkoll politikament u qed nitkellem fuq is-sigurtà. Pereżempju, l-industrija tad-difiża, il-fondi Ewropej tad-difiża li inti tafhom so illi appoġġaw eh, strument ta' investiment kollettiv fl-aħla leġislatura. ċimu maħsibijiet tiegħek għal futur taħseb li l-Unjoni Ewropea tista' tistenna awtonomija strateġika u fuq id-digitali li għandu xaqsa ma' ċiber sigur tal l-azzjonijiet konkreti li ma' priorità biex nkunu nistaw eh, forsi imbatlu d minn li kena u l huwa neċessarju biex jikonna eh, sigurtà għad-dejta ta' ċittadini Ewropej. Fuq dan suġġett nafu illi miex biss il-vitalità ekonomija, ekonomika tagħna ma' koll libertà u l-futur tad demokrazija tagħna. Iva, kwistjoni ta' se mistoqsija ta' segwitu eh, ġenerali ħafna jina għandi biss minuta. Ma mela, naħseb nifoka biss u ngħidlek illi ma tlifnix il-ġlieda hemm ħafna teknoloġija u aħna qegħdin f'sitwazzjoni tajba u naf illi għal dak li huma teknoloġiji favur l-ambjent l-Ewropa diġà qiegħda u se tibqa' tkun l-ewwel waħda li se tmexxi madwar id-dinja. Jiena konvint Ovvjament, konna nkunu attenti, għana nidependu minn ċerti teknoloġiji imma x-xogħol li għamilna u tkellimtu kol fuq il-Fond Ewropew għad-difiża nixtieq nirringrazzja is-sur eh, Krasdeski bħala rapporter fuq il-fond ta' difiża xogħol importanti ħafna kemm il-Parlament Ewropew u żgur mhux forsi matul is-smieħ se nitkellmu fuq il-fatt li għandna bżonn niżviluppaw teknoloġiji iktar avanzati. Grazzi ħafna. Sibakud, the next speaker is Danika. Grazzi ħafna issa għanna l-kollega l-onorevoli Danika mill-Soċjesti Demokratiċi. Baza nostra industria. Grazie ħafna. Jiena nixtieq niżgurur minn fatt illi l-Unjoni Ewropea se tappoġġa l-bażi industrijali tagħna biex tigarantixxi transizzjoni lejn l-ekonomija favur l-ambjent u jkun hemm garanziji għaċ-ċittadini u għar-reġjuni li huma milquta mit-transizzjoni favur l-ambjent minħabba diffikultajiet illi wieħed eh, jintaqa' magħhom fir-reġuni iktar milquta minn jien tranzizzjoni wieħed naħseb l-iktar fl-industri fl-industrija li tuża iktar l-enerġija li huma l-miżuri konkreti li se tipproponi biex tnaqqas ir-riskju ta' delokalizzazzjoni tal-kumpaniji tagħna barra mill-Unjoni Ewropea. Kif se tinvolvi ruħek f'din it-transizzjoni ġusta biex hekk insibu mekkaniżmu illi garantixxu l-kompetittività ta' l-industrija Ewropea u illi garantixxu wkoll fl-istess waqt l-istess livell ta' protezzjoni ta' ħajja ta' għejxin u tal-ħajja tal-ħaddim tal-Unjoni Ewropea. Merci. Uh, Risposta grazzi ħafna tal-mistoqsija tiegħek li hija waħda essenzjali jiena kont naqet nitkellem fuq it transizjoni jint ovvjament qed titkellem fuq it transizjoni l-iktar transizzjoni industrijali huwa minnu li għandna reġuni fl-Ewropa illi huma iktar vulnerabbli minn oħrajn se jkunu iktar milquta minħabba din it-tranzizzjoni minn reġuni oħra, speċjalment għal dik li hija tranzizzjoni industrijali tqila. Eh, eżempju reċenti fl-Italja f'dawn l-aħħar żminijiet. Imma inti wkoll għamilt referenza għas setturi għal postijiet fejn hemm bżonn ta' konverzjonijiet lejn l-ekoloġiku, hemm bżonn tranzizzjoni u jiena se nivolvi ruħi fuq dawn il-fondi ta' transizzjoni li huma strumenti speċifiċi li se permettuna illi natu eh, għajnuna uh, effokata, immirata għal reġuni konċernati, tista' tkun uh, eh, uh, eh, perswas li jiena se nivolvi ruħi personalment. Kif għat qabel ma nistawx inħallu l l lura u għalhekk għandna regoli li huma vinkolanti u ħaġa tajba fuq it territorji kollha tal-Unjoni Ewropea illi ċerti industriji jixtiequ delokalizzaw ruhom f'postijiet oħra tad-dinja dawn ir-regoli mm, eh, jekk jibqgħu hekk se jkun il-falliment u għaldaqstant naħseb l-istrumenti finanzjarji jeżistu se niddiskutu iktar għax dan huwa suġġett importanti ħafna u jiena se nkun dejjem qed naħdem magħkom biex ngħinu dawn ir-reġuni nafu li huma biex hekk ikunu jistgħu jibbenefikaw bħala priorità minn dawn il-fondi ta' transizzjoni favur l-ambjent u l-ekoloġiku. Eh, mulțumesc, domnule komissar. Mistoqsija ta' segwitu, grazzi ħafna sur komissarju designjat. Apparti din il-ġustizzja fit transizzjoni il-grupp tagħna iġilet għal mekanizmu ta' aġġustament tal-karbonju għax l-industrija Ewropea hemm bżonn tilqa il-kompetitività dinija kompetitività ma' industri li jsibu ruhom f'pajjiżi fejn m'hemmx miżuri biex inaqsu t-tniġġis jew forsi mhijiex priorità u meqqas hemm taxxa fuq it tniġġis u għalhekk l-industrija tagħna ssib ruħa f'pożizzjoni żvantaġġata. B'mod konkret, sur Kummissarju designjat, kif u meta se tieħu miżuri biex eh, tkun taf fuq dan il mekkaniżmu ta' tnaqqis tal-karbonju. Din hija mistoqsija importanti ħafna. U jiena favur eh, dan l-aġġustament għax kif deskrivejt int u kellek raġun mhux biss huma jħarsu l-ambjent tal-kontinent kollu tagħna, jiġifieri ħaġa tajba ħafna, il-Parlament ħadem ħafna fuq dan il-punt. Imma wkoll għandek raġun hemm bżonn illum u jiena kif għadni kemat fil-diskors preliminarji tiegħi għandna bżonn niġġieldu. U l-iktar meta l-kompetitività miex waħda ġusta, miex waħda ekwa kif għattint dawn huma eżempji emblematiċi li għandna f'moħħna fejn il-kompetitività mhijiex waħda ekwa għax il-pajjiżi ta' barra l-Unjoni Ewropea japplikaw regoli li aħna ma nishtiqux għalina u għal-konsumaturi tagħna. U għalhekk wieħed mill-istrumenti ovvjament din it-taxxa tal-karbonju li għamil referenza int għalija li jkun suġġett ta' diskussjoni jiena se nkun flessibbli ħafna u għal dibattitu u naħseb illi wasal il-żmien biex tassew nimplementawha. Uh, Grazzi ħafna. Issa fissam Renew Europe L-Onorevoli Sova kħeġbok. Grazzi ħafna, Sur President, Sur Breton. Nixtieq natik merħba, inti spjegajt x'kien eh, l sfont li minnu ġej l esperjenza li għandek huwa ċar li għandek ħafna esperjenza biex tħosseb sew dan il-portafol. Iżda jiena nixtieq nkun naf kif inti ħatuża l esperjenza li ġbart matul is-snin biex inwet u il proċett tas-suq waħdini u l-impenn li inti ħatamel dan biex tgħin lill-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea naħseb illi għatfadlilna eh, nagħmlu iktar biex inwettqu bisih is-suq waħdini u nikkompletaw u nkludu ninkludu wkoll il-servizzi digitali. Tista' tispjega l-Parlament Ewropew allura kif beħsibek timplementa ċaqliq ħiles ta' servizzi u ħatwijed biex inti tikkompleta s-suq waħdin li jinkludi wkoll is-servizzi Sir Breton kieġ. Merci. Euh. Grazzi. Fil-fatt dan huwa suġġett essenzjali jira għad kemtejn fil-diskors produzzjoni tiegħi għadin nitkellmu fuq il gdp u għalhekk eh, jieħu sem kbir anki fil-ħolqien tal-postijiet tax-xogħol u l-settur tradizzjonali u dak tas servizzi l-industrija, l-agrikoltura, eh, kważi l-qasbis hemm maturi, għax is-settur ta' servizzi nsibuh kollum kien, ma nixtieq ngħid biċ-ċar illi jiena eh, ma nixtieqx li jkun hemm emerġenza ta' ovvjament ostakoli ġodda dan huwa suġġett sensittiv Eh, rajna ximdaqiet dawn l-ostakoli naf ċerti pajjiżi illi forsom mhux labu l-loba kif suppost. Imma jiena se nkun magħkom naħdem biex kulħadd ikun jista' eh, jigwadanja. U ma tanna direttiva tas servizzi maħni se nġaw niftuha, imma nixtieq l-implementazzjoni tagħha għax teżisti għandha bżonn topera f'rispett tar-regoli se napplika ovvjament l-egwaljanza ta' trattament tal-pajjiżi kollha Umbagħad, apparti minn hekk, inti issemmi il-servizzi digitali li ovvjament bidlu ħafna affarijiet wieħed waħda mill lefi li għandna bżonn nużaw biex nadattaw dan biex nadattaw din id-direttiva tas-servizzi mal-Parlament diġà għamel ħafna affarijiet u l-Kummissjoni wkoll qed naraw ukoll il-Viċi President ukoll Eh, fejn għandna bżonn naħdmu fuq il-fluss eh, liberu tad-data fuq dan l-ispazju tal-informazzjoni fejn mill-ġdid għandna bżonn insaħħu biex imorru iktar l in. Issa, l-att tas servizzi diġitali huwa att importanti u firmat mit-28 pajjiżi eh, u se verifika li jiġi applikat biex hekk niffaċilitaw il-fluidità neċessarja fl-Unjoni Ewropea fil-qasam ta' servizzi kif tixtieq intu kif nixtieq jien ukoll. Grazzi. Okay, thank you. Miss Haranzova. Onorevoli Haranzova, jekk joġbok għandek mistoqsija ta' follow-up. Iva, grazzi ħafna inti għadek kemm semmejt is-servizzi diġitali. Ħajkonna lat ta' servizzi diġitali u naħseb li l-kol kemm aħna naqblu illi dan għandna bżonnu biex ikonna ma jkollniex frammentazzjoni anzi tas-suq waħdini. Naħseb li limitazzjoni tar-responsabilità kienet parti vitali tal-parteċipazzjoni tas-servizzi diġitali. Tista' wkoll tgħid fil-fatt illi kull proposta tal-att tas servizzi diġitali mhijiex sedda jibden il-parti fundamentali tad direttiva tal-e-commerce kjoġbo. Mr. Breton, please. Merci euh, de me permettre de le préciser. Grazzi ħafna tal-li għed permettu li nispeċifika din, Iva, aħna maħnix ħa immissu għadin, maħnix ħa ndajfu għabla b'damot, iżda fl-istess ħin jena rajt illi kienem bosta inizjattivi li kienu imblukkati mill-aħħar parlament, ġifiri ħafna minnkom zgur li tafu fuq xiex nitkellem il-karta elettronika tal-identifikazzjoni, jena jena tajt ukoll lok għal dan iżda jiena kont qed naħseb għalfejn e, dan kien imblukkat dan il-ftehim u nixtieq li niksbu riżultati konkreti iżda l-ewwel parti tal-mistoqsija tiegħek kien wieġbek iva. Next speaker is Madame Toussaint. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Toussaint fissem il-ħodor. Grazzi ħafna, Wara nofsinhar tajjeb sur Briton li kieku inti ħatkun ikkonfermat ħajkollok portafolli ħajkompli id-difiża l-ispazju suq wahdini u l-ekonomija diġitali dan huwa pater importanti ħafna għalhekk aħna daqsxejn kwitati minħabba li l-kumpanija li inti kontat tmexxi sa'dan l-aħħar kienet attiva f'dawn l-oqsma kollha li jiena semmejt u qed naraw li hemm overlap bdej dawn is-setturi kollha iżda il-verità hija li n-nomina tiegħek tista' tħawat iktar l-affarijiet u aħna f'dawn iż-żmenijiet għandna bżonn li jkollna iktar ċarezza biex niddefendu l-interess ġenerali ta' kulħadd meta inti kont il-Ministru tal-Ekonomija kellek tieħu pass lura minn bosta portafolli li setgħu jkunu qed iwasslu għal konflitt ta' interess. Inti ħadd l-istess ħaġa hekk u kif ħadd iddefendi l-interess tal-pubbliku u mhux l-interess tiegħek privat, jiġifieri li nkomplu niġidu kontra l-bidla tal-klima u inti responsabbli għal ħafna affarijiet oħra mhux biss għal qasam diġitali jekk ħadd tkun ikkonfermat. Ġifieri kif beħsibek tkopri il-teddida ta' konflitt ta' interess. Grazzi ħafna ta' din il-mistoqsija, Iva, naħseb illi din hija xi ħaġa li ħatħasseb bosta nies fil-fatt, din hija xi ħaġa li forsi misni semmejta jiena fil-introduzzjoni tiegħi. Għandek raġun li tistaqsini dik il-mistoqsija u l-idea li semmejt inti għada fil-qalba ta' dak kollu li nagħmel jien. Jiena kull darba li bdejt xogħol ġdid nidħol b'impens sħiħ. Mhux qed ikolli rabtiet mal-kumpanija li kont qed immexxi. Affattu u il-regolamenti ta' l-artiklu 2.6 u l-artiklu 2.4 tal-kondiċ tal-kondotta għandna daw il-klawżoli biex ħaddieħor bħali li forsi ħadmu f'ma' NGOs jew ma' kumpanija żgħar ta' daqs medju jew minn uh, kabinet ta' avukati. Aħna qed naraw li għandna daw il-klawżoli biex wieħed jirrispetta d-dmirijiet uh, tiegħu u ma jkunx qiegħed jikser il-regoli jiena għamil minn kollox biex nagħmel kollox kif suppost. Kif jista' jkun hemm interazzjoni wkoll tajba bejn il-Kummissjoni u l-kumpanija li konti timmexxi? Din hija xi ħaġa normali kolli ngħid iżda jista' jkun hemm interazzjoni wkoll bejn id-Direttorat Ġenerali u kumpanija terza jiena forsi mhux ħankun involut eh, fihom dawn. Jiena nħaddan ħafna trasparenza kulla għalli n organizza ħatkun qed b'mod trasparenti, ħad tafu li ħankun nil niltaqa' ma' ċertu li se jekk ħajkun hemm bżonn li nattendi għallaqat fuq ċertu suġġetti, jiena żgur illi ħan konforma daw l-artikli u id-direttura ġenerali ta' fuqi ħaj verifika illi jiena nkun qed nirrispetta dak illi huma dawn il-klawżoli. Ġifieri naħseb li l-mantija tiegħi ħajkun ċar ħafna. Grazzi tar-risposta tiegħek. Jina għandi domanda. Ara din. hawn overlap bej l-attivitajiet tiegħek. Meta inti tajt li mhux se tieħu deċiżjonijiet dwar l-attivitajiet tagħha. Tista' tgħidilna kif beħsibek tagħmel dan? U xtaqt nistaqsi. X'politika industrijali se timplementa biex tiġġielet it-tibdil fil-klidma jekk għandek ċans twieġeb eh, napprezza dan. Victor, ce serait une aberration, c'est pas du tout ce que jina nibqa dejjem mxiskont skont il-kodiċi meta kont ministru ma kontx involut f'dawk is-setturi kont qed nieħu dejjem u nagħmel kollox f'interess ġeneral. U il-kontratti, sussidi, kienem 16 miljon euro għam ammonżar li kien sejra l-intraprizi, jina nara li kunem dawk la fart li jina volut fijom hemm proċedura rigoruza. Un investu rridu f'kol fit teknoloġija ta' tranzizjoni. <clears throat> Nerġa nitkellem dwar dan, għax dan huwa settur fejn irridu nirpu, u għanna nirpu. Melissa, uh, il-kellima ta' id Grazzi. Sur Komissarju Dizinjan, nafu li inti konxu li l-missjoni tijek se tkun mm, f'ambjent diffiċli fejn jidħol il-suq wahdini, anki trattati ta' kummerċ internazzjonali, anki l-state aid, l-Europa mandiġ vizjoni globali, iktar mawx eh, twelit, inti għandek il-vizjoni tal-su intern, iġifiri inti għandek ċerta portafolli li se tkun responsabli taħħom, u anki kun ikollok xoll li se għamlu komissarji oħra u trittara ħafna affarijiet fejn titħol sistema ta' difisa u saturi oħra leġislattivi ta' kuljum. <clears throat> trid tkun tara li tagħmel affarijiet u timxi tavvanza ħafna fejn anki jidħol il-5G għax qegħdin lura fejn jidħol dal-affarijiet. Kif se torganizza dan kollu, kif se tiffinanza dan kollu u kif se tiġġustifika dan l-Ewropej. Grazzi, Sinjura. il-mistoqsija tiegħek iva veru. Kienet diretta għal portafol tiegħi. Issa, nieqfu naqra u naħsbu ftit tal sekonda dawn is-sinjali li qed nagħtu lill-dinja. Jekk intu se tikkonferma tifkonfermani bħala kummissarju se nibatu sinjal qawwi li l-Ewropa <clears throat> fimna u qed nifmu id-diffikultajiet tat tranzizjonijiet u tal-isfidu u se jkollna lodda kollha biex aħna nilqaw għal dan. U fil-katina kollha tal-attivitajiet tagħna u fl-industriji differenti f'ħajjitna kollha qed naraw it-tranzizzjoni diġitali. Di se tagħti struttura li teknoloġija industrijali u li tibdiliet xjentifiċi li se jsiru f'dawn l-20 sena li ġejjin u hawnhekk fi Brussell iddeċidejna li se nagħmlu se jkollna minn kollox għad dispożizzjoni tagħna biex inkunu nistgħu nilqaw għal dawn l-sfidi. Dan huwa l-messaġġ li se nibatu. Nifhem li eħe huwa settur vast ħafna u portafol vast. Issanti u koll semmejt, sinjura, li kont ministru tal-finanzi u tal-ekonomija u tal-industrija u il-kummerċ u t-turizmu u koll. Dan dejjem dakin portafoll u koll wisa, mux qed inqabbel waħda ma oħra, kull ma ngħid huwa li huwa importanti li nkunu nafu kif niġġestjonaw dan u jina għandi l-enerġija kollha biex nagħmel dan. Mistoqsija oħra? <clears throat> Grazzi tal-li weġibni imma li ma rajtx u inti għattinna x'kont tagħmel u x'tagħmel modern ħafna l-profil tiegħek u f'dak li għamilt Franza u postijiet oħra, approċċ modern dejjem kellek u li rajna mhux huwa biss internazzjonali e, Ewropew għax irridu nifmu li inti għandek l-esperjenza teknoloġika imma aħna irridu naraw il-ġajjien u kollu x'ġej fil ġejjin U tista forsi tajdinna tatina raġuni għaliex. Il-grupp tana għandu jappoġġa il-kandidatura tijak. Grazzi għal-mistoqsija tijak. Forsi sen fiskal naqra l-affarijiet, inti forsi taħsebek imajna. jiena. nifem xin il-governanza U għamilt dan u għaj importanti il-governanza dejjem kont indipendenti u fukat fu il-tajjeb in ġenerali u kull responsabilità li kelli dejjem għamil dan. Illum hawnhekk u dimkom les li nispjega li se namel minn kollu se jkolli l-enerġija kollha biex nilħa u niksab dak kollu li rridu namlu. Jina professur f'Università Amerikana u għallimt il-governanza. Il-governanza hija importanti ħafna u dan huwa suġġett tal-qalbi anki fejn jitlu il-separazzjoni tas setat Allura jina m'għandix ngħid lilek x'għandek tagħmel li minti trid tara xi trid tagħmel. Mela, Madam Bila minnaħa tal-ICR. Grazzi waħda mill-fallimenti ta' Juncker wa il-fatt li ma avvanzax fi servizzi tradizjonali. Is-sinjura li ma ntlaqax minn din il-kalma, minn din il-kamra. Għalek ma tħanx għanna speranza li se kunem xi tibdil lil tiġrija għall-spazju u ma ħafna dejat zbieħ imma Fl-ekonomija moderna, il-servizz tradizzjonali wkoll għandu bżonn avvanza. Hemm ħafna pajjiżi li qed jinfasizzaw li għandna bżonn aktar Ewropa, imma meta niġu għall-armonizzazzjoni tas-suq huma jinħbew dwar regolamenti ta' protezzjonizmu li u għalek fuq li għattinna diġat mux biss li rridu ma jkonniex aktar E, firdiet imma jew ostakli jiena pala l-ewwel passi irid l-impentijak li inti tipprepara proposta biex tnaħħi dawn l-ostakli fejn jitlu il-servizzi bejn e, transkonfinali u anke fejn jitlu servizzi IT. Iċ-ċittadini ma jistgħux jibqgħu jistennew biex ikun hemm avvanz f'dan u ma jridux iktar skużi, aħna rridu nxamru l-komra u fejitlu jitlu servizzi naħdmu u naraw xirdu namlu u għanna bżon l-appoċ eh, tijak. Grazzi. Dinja xaħġa li dejjem se nibqgħu niddiskutu għax se tkun propju fil-qalba tal-portafol tiegħi jekk intom tikkonfermawni dejjem. Issa rridu naħdmu b'dak li għanna, iva qabilt ma dak li għat u l analiżi tijak hija pjuttost tajba, he? Eh? Jina, se niġġilet kontra l-protezzjonizmu reġjonali, ovvjament l-ostakli li hemm, ma rridux jibqgħu hemm. Irrid pragmatiku ma mhux dogmatiku. Nifoka fejn nara li servizzi eħe jisiru mal-arkam jista' jkun. Għalhekk qed nimpenja ruħi lejn dan. Iva, jina nħum pen u se jkun settur importanti u se naħdem għatih. Ma batam il-kwistjoni u kol tal li wieħed e, jkun jista' jagħmel negozju imma wkoll irdu naraw fejn jidħol frod, irdu naraw x'qed isir. Nkun nista' nagħmel sanzjonijiet u namel użu minn din is-seta li tinatali u rrid nara li napplikaw ir-regoli. U napplika, se napplika r-regoli u fuq il-kustjoni ta' servizzi digitali li qed nara huwa xi ħaġa ġdida li hija straordinarja U flok mill-van tal-punent, et mur mill-punent għal-van fi servizzi digitali ta' valuroli, il-Polonja. Il-Polonja għandha inġiniera ta' cyber security u r-Rumanija u l balgerja u koll iġifiri aħna naraw il-flus miż-żewġ naħat u rridu nkomplu ninkorraġi xu dak. Grazzi. Grazzi mela ntikellek l-esperjenza bħala wieħed eh, fil-biznis, x'taħseb li huma regolamenti l-iktar importanti fejn anke kompanija bħal Atos ma setgħux jagħmlu u napprezzaw il-xogħol ta' servizzju tal-Kummissjoni minti stajt tbiddel is-swieq miftuħa. U anki il-proġett konta, kontra il- l-iskambju ta' servizzi u koll. Jek nista nwieġeb il-mistoqsijati. Il, il Jien li rajt b'setturi differenti naħseb li nerġgħu niddiskutu taħt il-politika ta' kompetizzjoni. Iva rridu inbidlu ħafna affarijiet. Nistgħu noħol u gruppi kbar li jkun tajjeb għall-Ewropa. Il-grupp li jina għadni kif ħallejt għamlu hekk. U jmorru u mhux qed jiksru il-kompetizzjoni, ma għall-SMI sir noqogħdu attenti. L-oħrajn ukoll ditti oħra li bizzar li ma jistawx imma il-kbar jistaw l-SMIs ma tantx għandhom risorsi Issa xi ħadd mill-SMEs li li li l-informazzjoni u jgħid li fejn l-ostakoli umma u dak li rridu nagħmlu biex ikonna verament il-suqawlini. Is-Sur Bonfar? Grazzi, President. Bħala MP Franċiż, Jiena mħasseb dan huwa portafoll importanti il-koerenza, per eżempju, inti tista' tgħidilna li l-attività tiegħek mhux se jinfluwenzawk, inti tard li ma tridx tinterferixxi f'dossier ta' Atos, imma li qed ngħidwa ġifieri li tappoġġa l-industrija din il-kumpanija kellha 100 miljun euro. Inti se tkun responsabbli ta' supercomputers hemm manufattur wieħed fl-Ewropa. Eh, eh, fej kont taħdem int il-suq eh, waħdin il-kummerċ għat-tobako liċitu. Inti kont imdaħħal Philip Morris, għatos u kol fejn t-ġestjona Copernicus. Issek inti da kollu li kalli xaqsam miegħek qabel, musa tagħti kasu, musa jkun fadalek xej fil-portafol tiegħek, allura jiena nsaqsik għettajt biex inti il-portafol sejnata l-Franza, imma inti ma tkun tista tagħmel xej verament. ma għat li jiena kompletament se nħalli dan is-settur jiena se nżomma l-artiklu tal-kodiċi ta' kondotta jekk kunem eh, set kustjoniet kontratwali ma nitħolx fjom 100 miljon euro. Mela eja nitkelmu fuq DHPC. Inta tajt 100 miljon euro. 135 euro. 37 miljon euro. Bejn eh, staff bejn komissjoni u għatos u 18 miljon euro Dawn huma kienu kontratti ta' xiri publik u 60 miljun euro ta' sussidi mit program. Dawn ovvjament inataw meta servizzju kollha eh, raw x'kienu regoli ta' xiri u, jekk raw supercomputers hemm kumpanija speċifika mhux il-Kummissjoni. Jekk Atos trid eh, titħol għal tender, jina ma nkunx naf dan. Jina ma naf fuq l-industrija tat-tabak. Inti tkellimt fuq il-grupp li huwa sussidjarju ta' Atos. Ma tqajt maħat mill-industrija tat-tabak Jina indipendenti ħafna f'dak is-settur, jina nkun il-kommissarju responsabli mis-setturi kollha ta' dan il-portafol. Inti referejt tal kodiċi ta' kondott trid tevita s-sitwazzjoni fej kunem konflitt ta' interess. Jew forsi jidru ek kif nispiegaw li ċittadini Ewropej li dan mhuwiex konflitt ta' interess għax inti bijajt l-istma tijak, inti setajt da kolli għandu xaqsa ma dik il-kumpanija, inti setħalliħe. U dak jinkludi il-kompetituri tal-kumpanija, imsiħba tal-kumpaniji, proġetti konġunti ma dil-kumpanija. Ma possibli, aħna ma li eh, sinjura sin Gula ma maċċettajnijiex xarilu. U nsaqsi lilek u l-kollegi xarilu. Aħna maċċettajniex il-kandidata. Għalix illum inti irrit ikollok trattament preferenzjali? Mela, kifat, ma rridx preferenzi, votaw kif tridu. Intkom, esettuni l-leġitimità tiegħi jekk it-twili tajjeb jekk leħ paċenzja. Din hija r-regola jiena nirrispetta. Imma jiena Eh, ma qatx nistenna sakemm tiddeċidu intkom, għamilt ħadd il-passi tiegħi u jiena tista' tajt mhux biss lill Franċiż ma' ċittadini kollha Ewropa u niġi qudiemkom tkun ma tkun deċiżjoni tagħkom u nabanduna il-mandati kollha li kelli ċedejt l-isma kollha fuq is-suq eh, l-azzjonijiet kollha tiegħi, l-isma kollha tiegħi. U jiena ħadd ir-responsabilità tiegħi, jiena indipendenti totalment, issa imma teġax tajt dak li għat jiena minis se nkun Mussen eh, mhux se nonqos, jiena se nkun prezenti ħafna, jiena se naġixxi dejjem konformità mal-kodiċi. Meta jkun hemm kontratti, relazzjonijiet finanzjarji, eh, ovvjament jiena se nkun indipendenti għall-aħħar u dejjem fl-interess ġenerali Ewropew.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 Dak li ta' ngħidlek, sur komissarju desinjat, illi ġbitni ħafna iċ-ċarezza li biha tkellimt int. Rid ngħidlek ukoll b'mod eh, apert ħafna li kolli nipprovokak naqra minħabba li s-suq waħdin jew wieħed mill-iktar affarijiet b'saħħithom li jistgħu jwaslu l-iktar konverġenza u tkabbir ekonomiku għal din raġuni jista' jkun li ħajkonna bżonn ta' iktar E, kompetizzjoni ġusta illi għandha tkun a dispożizzjoni tal-istati membri kollha. Nixtieq ngħid li PPE verament kuntent u gburi b'kull kumpanija li għandha suċċess fl-Unjoni Ewropea waħna nittamaw li permezz ta' liġi tas-suq interna ħajkolna iktar e, suċċess istaħna u hekk nafu li inti ġejt hawnhekk bidmir partikolari sur kummissarju. Sur kandidat tal kummissarju u nixtieq ngħidlek illi eh, fil-fatt aħna kellna President Reġjonali hawnhekk fi Brussell u kellu jimla il-formula A numru wieħed għal kull laqgħa li kellu jiena naħseb illi din hija xi ħaġa illi tikkomplika ħafna l-ħajja ta' kulħadd u nixtieq inkun naf minn ħadd jekk x'nistgħu nagħmlu biex inneħħuha din il-formula tal-A wieħed. Ħafna mistoqsijiet, Mikrofon. Onorevoli deputat. Onorevoli deputat, ħafna mistoqsijiet din il-formula li għandek għal-qalbek naf Nda t-tkellem fuq il-kompetitività. Nista' ninqasru ngħidu l-kompetitività. Hemm bżonn tkun waħda b'saħħitha, raġonevoli fl-Ewropa, U l-iktar, għax inda tagħmel referenza għal din il-formula, l-SMEs hemm bżonn ikun jistgħu jibbenefikaw bħal l-oħrajn. U hemm bżonn billi l-mistoqsija hija ġenerali ħafna jina se nitkellem jekk tippermetti li bis fuq l-SMEs u l-aċċess tagħhom. Hemm il-politika kbira tal-kompetitività jkollna opportunità nitkellmu imma illum sinċerament naħseb illi il-regoli tal-kompetitività mhumiex adattati biżejjed għal ħajja tal-SMEs. U għalhekk il-formola eh, eh, għawieħed li tkellimt int fuq eh, eżempju, eżempju emblematiku nitkellem l esperjenza tiegħi dispeċini, ma jiena meta kont eh, sar kont ħlaqt SMI e u meta wieħed ikun waħdu eh, wieħed jieħu deċiżjoni ma deċiżjoni l-iktar diffiċli kienet meta kelli eh, nasumi l-ewwel impjegat tiegħi għax meta ħajja tiegħu tiddependi minnek minni. U għalhekk dan huwa proċess komplikat ħafna, hemm ħafna burokrazija, u mbagħad wieħed jipprova jikber kompetitività ma' kumpaniji oħra l-SMEs ma, ma jirrispondux bizzejet fuq is-suq pubbliku. Inti diġà tkellimt fuq dan il-futuwa, fuq il-fatt dan huwa kom proċess komplikat għall-aħħar, u għalhekk il-kompetitività laqas mira ġanevoli u forsi a favur biss ċerti mill-atturi u għalhekk għalija dawk l-aspetti li qed jimblukkaw speċjalment għall-SMEs se nipprova inneħħihom il-finanzjament, per eżempju laqas biex jitħallsu meta suppost jitħallsi dan huwa għaxkir qed irrażżan il-kompetitività u kif qed ngħid 99% tal-kumpaniji tagħna tistgħu toddu fuq ilina se nkun dan il-mutur. Ja, Dank äh, für die għan. Grazzi ħafna ta' din it-tweġiba. Jiena naħseb illi il-kompetizzjoni fl-Unjoni Ewropea hija importanti ħafna kompetizzjoni ġusta u allura ħajkollok numru ta' affarijiet li tittamel biex niskuraw li l-prosperità tkun imqasma bl-istess mod minħabba li bħalissa hemm żbilanċ bejn il-punent u l-vant u tramuntana u nofsinhara kif tista' inti toffri perspettiva biex ngħidu l-ċittadini li xogħolhom jiswa u li għandhom possibilità li tajbu l-perspettivi tal-ġejjini tagħhom. Mela, din hija mistoqsija importanti ħafna aħna kontinent kontinent li għan kena differenzi tagħna fl-istorja tagħna, anke fl-istorja reċenti tagħna u għet nara illi hemm wisq differenzi anki issa bejn il-Tramuntana u l-Ofsinar bejn il-Ponent u l-Vant. Meta saqsowni biex niġi hawnhekk u l-Presidenta eletta van der Leyen eh, suġġeriet li għawnek hawnhekk dimkom jiena aċċettajt għax li xkil kbir wisq imma l-aħbar tajba hija illi nafu x'għandna bżonn nagħmlu qegħdin narawħ u għanna il-potenzjal li għanna bżon n-liberawħ, jekk naħnu fl-imkien id fit ma' deputati kolla jina eh, daw l-aħħar erba tijiem għajt ma' xi ħamsin minnkom u intkom eh, tajtuni ħafna naf l-mut ħassib ta'kom u ma'kom l-eletti l trappresentaw ċittadini fil-post li aħna se naħdmu flimkien fuq dawn il-kwistjonijiet sur xwab meta jkun hemm problema fir-reġun tiegħek eh, trid tajdli u niġi biex neħu kullum kien ix-xkil u nipprovaw nisblukkaw dak kollu illi irrażan is-suq intern. Next on the list is Mrs. Issa Signora Xalda Mosef minn imko ħata tal-essendi. Grazzi. Fil-kwestjonarju li ktibt, inti kwotajt li l-Sinjura von der Leyen li għaletina nemmen f'Europa li tista rikonċilja il-suq soċjali fejn kulħadd jista' il-potenzjal tiegħu. Inti se taħdem għal suq ewlieni għan li jaħdem għan nies. Inti impenjat li ma tħalli l-ħadd jaqa' lura dawk il-kliem għalina, il-soċjal-demokrati, fissu ħafna, ma meta nara l-pjanijiet tijak, mandek xej konkret, eħe, għal-negozjanti iva, ma mux minnaħa soċjali, tista forsi tajdinna kif inti taħseb li x'tista tagħmel għal Ewropa soċjali, għal Ewropa li ma tħalli l-ħadd jaqalura? Grazzi ħafna. Signora Shalda Mose. U naf me diskussjonijiet tagħna dan huwa suġġett rib qalbek ħafna u tiegħi wkoll wara kollox. Għax xtaqt infakkar illi hemm it-tielet pilastru kif qalet ukoll il-Presidenta eletta van der Leyen għax f'din l-evoluzzjoni hemm bżonn ikun hemm akkumpanjament l-ewwel net jina se naħdem jitfit ma'kom fuq il-portafol ta' ta' tal-kollega nittama is-sur Schmidt evolva ruħu il-portafol tiegħu għax għandu l-aspetti soċjali u diġà tkellimna ħafna flimkien li se naħdmu flimkien. U se jkun l-interlokutur tiegħi ovvjament li kieku U lek x'nista' nagħti, x'nista' nikkontribwixxi jien hemm il-fondi, hemm ukoll il-ħabs fejn nixtieq niżviluppaw huma diġà previsti biex hekk nkunu nistgħu ngħinu biex in ħarġu u daw kollha mhux biss l-SMEs li jixtiequ jibqgħu fejn hemm il-postijiet tax-xogħol. Ovvjament se jkun hemm kompetenzi, taħriġ, finanzjament imma nixtieq ukoll ovvjament imur iktar lil minnek għax din id-dimensjoni soċjali għandha x'taqsam ukoll mal ehm, postijiet ta' xogħol ġodda, pereżempju pjattaformi. Fuq dawn il-pjattaformi qegħdin naraw minn kollox. Maħniex qed inżommuhom kif nixtiequ l-garanziji soċjali, il-Parlament diġà tkellem, il-Kummissjoni wkoll, Jiena se nagħmel monitoraċ strett biex dawn il-pjattaformi japplikaw ir-regoli anke għal dawk li huma il-ħaddiema l-10 fil-mija illi ħadmu jew kienu ħadmu fuq il-pjattaformi u għalhekk hemm bżonn ta' informazzjoni, hemm bżonn ta' arfin fuq il-fondi dedikati u fuq dawn il-postijiet tax-xogħol il-ġodda dawn il-ħid il-ġodda għandna bżonn nagħtu akkompanjament. Follow-up question? Signora Xaldema, grazzi. Nistan kompli. Weta naħdmu ma fissu inter. Niprofaw naħu l-ostakli li biex bżonnu. U dik net waħda mill-idejat tijak biex eh, taħdem iktar b'da. Kif nistaw namlu dan? U xortan naraw li niproteġu il-ħaddima xafna mill-ostakli li għanna fissu intern edin għamal xi raġuni jew biex tipproteġi il-konsumaturi jew l-ħaddiema. Ra kif se naħu dawn l-ostakoli imma ma naħu għam huma eh, ta' protezzjoni għal-ħaddiema għal-konsumaturi. Naqbel miegħek. Il-ostakoli amministrativi li xeklu l-operattività hemm bżonn eh, nużaw l-leġislazzjoni Ewropea biex naħuhom ma nistax ikun hemm dan is-sinonimu ta' kompetitività zleali. Jiena qatt is-suq Ewropo ma jistax ikun il-kompetitività tas sistemi soċjali tagħna. Dan huwa aki, dan huwa dinja kisba. U għalhekk jiena se nagħmel monitoraġġ u biex hekk ma jkunx hemm stat membru illi juża da kollu biex jawweġ ir-regoli tal-kompetitività jina minix inġenwu, et nara dak illi xuħut għandhom forsi jishtiqu jagħmlu, imma jiena wkoll se nkun responsabbli mal-istrumenti tiegħi biex jekkem bżon bżonn naġixxi u hekk se nagħmel li kieku grazzi. Grazzi. Is-Sur Kristof Gudler. Grazzi ħafna, Signora President Sur Kommissar. Grazzi ħafna tal-presentazzjoni tiegħek. Komplut ħafna jiena se nitkellem fuq il-Fond Ewropew tad-Difiża Futur li huwa strument ambizzjuż illi jirrispondi għal mistoqsija kif nistgħu nofqu aħjar flimkien. Illum nafu n-nuqqas ta' kooperazzjoni li teżisti bejn Stati membri fil-qasam tas sigurtà tad difiża Spejjeż ta' 25 u 100 biljun euro kull sena. Għanna bżon ta' dawn il-fondi għad-difiża illi se koordinaw, jikkompletaw u jamplifikaw l-investiment tal-istati membri tagħna u l-kooperazzjoni ta' bejnietom u jappoġġaw kol industrija Ewropea tad-difiża innovattiva u kompetittiva li fuqa l-istati membri jkunu jistgħu jiddependu għall-investiment fuq id-difiża tagħhom. Kif nistgħu nużaw dawn il-fondi mod tajjeb għabbażi tal-tamir u teknoloġija eh, moderna u interoperabli imma jikorrispondi wkoll għal bżonn reali, operazzjonali u strateġiku għall-Ewropa u għall-Istati membri tagħha. Grazzi Sur Breton nissa, għat-tweġiba. Iva, grazzi ħafna, onorevlu deputat, dan huwa suġġett essenzjali inti formulajt mod eċċellenti il-problema. Dinja ħidma enormi dan najdu b'sinċerità. Kif għamlet il-Komissjoni kif ukoll il-Parlament ma kienx rebħa imma kif għadna ma nistgħux inkunu inġenwi llum hemm bżonn illi l-Ewropa ikollha il-mezzi tad-difiża tagħha stess. L-Ewropa għandha l-istorja tagħha u naf is-sensibilità ta' dan is-suġġett kemm delikat bħal ħafna minnkom u għalhekk stajna naslu biex ikonna mezz li huwa intelligent ħafna skonti illi dan grazzi u koll għal ħidma ta' deputati su President Krasnowski u Toja u il-possibilità ġifiri ġiet motija illi emżon ikonna teknoloġija biex ek inkunu nistaw nixbru l-istati membri u mod għaqli ħafna għax din nitkellmu fuq 13 biljun euro għal ħames snin li ġejjin leva importanti ħafna imma l-kull proġett ikun hemm minimu ta' tlet kumpaniji li jiġu minn tlet pajjiżi differenti u lek l-idea ovvjament hija li nassoċjaw lil kulħadd ta' xi difiża Ewropea Sinjuri mhuwiex is-suġġett ta' xi erba' pajjiżi l-kbar huwa s-suġġett tagħna lkoll. U għalhekk għandna bżonn li kulħadd jibqa jibda jkun jaf u l-fond huwa dan ukoll għax kullum fl-Ewropa hemm bżonn ikun hemm SMEs illi jipparteċipaw kollha kemm huma f'dan il-proġett biex benifikaw kollha għax ikun hemm il-kompetenzi imma wkoll il-problema tal-kapaċità illi jkun hemm sensibilizzazzjoni fil-post illi jirrispondu għal problema. A, ma rispondejt ma rispondejtx għal mistoqsijiet kollha tiegħek imma settini eh, segwitu eh, mistoqsija oħrajna mhux se nirrifjuta ovvjament Mela, forsi xi ħaġa oħra fuq il-Fond Ewropew fuq il-lat tal-ispazju nafu illi l-iżvilupp ta' kapaċitajiet ġodda ta' teknoloġiji spazjali jistgħu jikontribwixxu sowa titjib tal-kapaċitajiet tagħna ta' difiża u sigurtà iva għal-Fond Spazjali Ovvjament jeżisti 16 biljun euro pal Galileo, Copernicus u Egnos, imma kif nistgħu negarantixxu illi parti importanti sostanzjali ta' dan il-fond tad-difiża ikun dedikat fil-fatt tal-industrija spazjali tad-difiża. Ir-replika Missur sur Breton se nkun ċar l-industrija spazjali essenzjali aħna tini kontinent għal dak li huwa spazju spazjali, essenzjali l-autonomija tagħna, l-indipendenza tagħna, imma l-Ewropa għandha relazzjoni wkoll ċivili mal-ispazju u hekk se tibqa' wkoll u għalhekk it-tweġiba l-mistoqsija tiegħek kif qatt uwa huwa għandna bżonn ta' doppja teknoloġija, l-teknoloġija li se nużaw l-iktar għal fond ta' difiża jistgħu jkunu wkoll użati għal dak li huwa l-ispazju għal applikazzjoni ċivili, mod partikolari qed naħseb fuq il-programm Galileo illi jagħti pożizzjonament eh, u anki il-quantum technology u millimetrika preċiżjoni millimetrika importanti ħafna għal proċezzjoni tal-forzi jew tal-korretturi umanitarji kif ikun hemm bżonn u mbagħad il-programm Copernicus bil-kapaċitajiet enormi tiegħu li huma użati u kol liktar għall applikazzjonijiet ċivili u x'imdaqqiet ukoll militari jiena se nippreferixxi dawn it-teknoloġiji doppji anki għal dak li huwa l-ispazju. And next on the list is Mr. Esteban Gonzalez. Sir Esteban Gonzalez Pons, IPP e minnaħat tal-Kumitat Juri. Sur Komissarju, natik merħba, inti taf illi aħna mannix dinja analogika u dinja digitali u dawma separati. Kull darwaqt ħajkonna dinja digitali biss Aħna nafu li anka fuq il-proprjetà intellettwali dal-waqt ta' sir digitali biss, il-Presidenta eletta tatek l-obbligu li tieħu ħsieb il-fatt li l-liġi tagħna ħad tkun adattata għad-dinja diġitali. Jiena naħseb li ħajkun impossibbli li aħna Eh, niżviluppaw eħedna l-intelligenza artificiali l nixtieq nkun naf inti kif beħsiebek tiżviluppa sistema ħalli bek nadattaw sistema ta' proprjetà intellettwali Ewropea għad-dinja digitali u għad-diġitalizzazzjoni allura kif taħseb il-ħatat imbuttatura l-qudiem għal eh, għal eh, din is-sistema biex imbagħad nkun nistgħu nikkompetu tajjeb maċ-Ċina mal-pjata tad-dinja. Onorevoli Deputat, grazzi ħafna l-mistoqsija tiegħek. Kollha kemm huma importanti ħafna l-mistoqsijiet, ma din hija waħda essenzjali, waħda kruċjali għax nafu diskussjoni għaddejja fuq l-AI li tkonċernana l-koll. Ħafna me ċittadini tagħna għandhom qed jibżgħu minna u l-Presidenta eletta saqsiet illi fil-ħames tiem li ġejjin ikonna pożizzjoniment uh, ċara fuq l-etika tal-AI għax l-ewwel element huwa li għandna bżonn niżguraw l ċittadini tagħna u kif għamilna bir-Regolament Ġenerali Protezzjoni tad data bżonn illi konna eh, linji gwida aħna differenti hawnhekk fl-Ewropa għana l-kwistjoniet etiċi u s-sistema ta' protezzjoni ta' ċittadini mħabba dal-algoritmi hija waħda importanti u aħna se nipprova ndefinixu ta' bejnietna ma ġifiri fil dawn l ħabes snin maħniex se għandu għal reglamentazzjoni naraw se eh, jgħaddi mill-kulleġġ u jien ovvjament se nkun solidali imma nixtieq l-ewwel li naraw flimkien li jkollna viżjoni li naqsmu magħkom se jkun hemm konsultazzjoni għax il-Parlament se jkun integrat inkluż ovvjament għax tirrappreżentaw il-500 miljun ċittadin ovvjament imma wara se jkun hemm linji gwida biex naraw dak nistgħu nagħmlu dak li ma nistgħux nagħmlu. Tieni punt imbagħad l-AI tlet affarijiet L-ewwel net data. Data għamson li kunem aċċess għal-jom. Ġifiri se nitkelmu, iva se niddiskutu data illi liberament se wieħed illi jistajtijom, oħrajn le, nitkellem ukoll fuq l-industrijali, suġġett importanti, l għaj ovvjament għall-industrija sfida importanti ħafna li tmur l-lil minn l-4.0, mbagħad il-kalkoli u s-servers li jkunu jistgħu jkollhom dawn l-algoritmi u bat l-algoritmi. Ma nabżon daw it-tlet affarijiet u għalhekk nistgħu nużaw dan l-AI għandna bżonn id-data u jiena se nkunu kollu komissarju l-kiku tad-data tal- tas-seta tal-kalkolu biex hekk il-kumpanija kollhom iktar eh, saħħa u l-algoritmi għawnek jiddispeċini forsi fil-mistoqsija ta' segwitu t titkellem iktar fuq l-algoritmi u bat nirrispondik. Yes. Gracias. Me spero. Grazzi. Grazzi ħafna, ħalli nkun qed nistenna wkoll li nerġgħu niltaqgħu jiena naħseb illi intilabt ukoll biex inti taf rifletti wkoll fuq is-sovranità diġitali Ewropea din hi xi ħaġa importanti ħafna minħabba mill-15 l-ikbar kumpaniji diġitali madwar id-dinja l-ebda waħda Ewropea fosthom għal raġuni naħseb li fis-suq diġitali u anke biex ikollna iktar kompetenzi fl-intelligenza artifiċjali dun elbu xkila din raġuni jiena nsaqsik. Inti x'taħseb fuq sovranità diġitali Ewropea u x'għandek ukoll bħala pożizzjoni fuq eh, il-protezzjonizmu digitali u l-protezzjonizmu ġenerali. Xi kont protezzjonizmu Jina kontra l-protezzjonizmu se nirrispondi mal-ewma ġenerali, nasib il-protezzjonizmu miex soluzzjoni, hemm son insibu soluzzjonijiet differenti. Titkellem fuq id-data, nitkellimt fuq id-data, u anki il-President Ansip li jgħat qoddimi li għamel xogħol essenzjali fuq din il-kwistjoni na modestament provajt nejnu meta kelli l-ħajja l-oħra u jena tajt il-kontributi għal pala Ewropew u inti tiftakar żgur sur President il-ġildit li kena kellna għal fluss liberu tad dejta mbagħad il-ċlieda li kelli ma' ġinx nebel li kienet il-ko-president tal-SCP u aħna morna ngħidu lill kumpaniji kollha tiddu tkunu għaddenti għad-dejta bżonn illi id-dejta tal-Ewropej bżonn ikunu maħżunin Eh, fl-Ewropa biex ma jkunx hemm aċċess u ma nkunux nafu li xi ħadd ieħor ikollu aċċess u jiena gburi ħafna li stajt naħdem miegħek u kazz ħafna dak li għamil tal-Ewropa. Imma id-dejta tassew hija l-ħajja tiegħi u għalhekk tistgħu tkunu konvinti li nixtieq Ewropa illi tiġestixxi id-dejta illi tkun tista' wkoll taqsamhom skont kriterji ċari f'spiritu industrijali essenzjali l-industrija 4.0 u id-dispeċini bżonn li nieqaf Għawnek, ma jistawx ma meta nibda nitkellem u għalek jina se nkun ma'kom għal komitat ta'kom biex nirrefletti fuq dawn l-affarijiet u nasib nistaw navvanzaw għax għanna l-istess ħsib u viżjoni u nkunu nistaw naħmu ehm, naħdmu fl-imkien u għandu leġizlazzjoni jekk ikun hemm bżonn. Um, next speaker. Issa Timo Folken minna ta' Juri għall-SND. Sur uh, President, Signora President, Sur kandidat għal kummissarju, inti jisek tkun super kummissarju jekk inti tkun konfermat bħal tkun responsabli l-kultura, l-politika tat divisa għall-ispazju, inti kif beħsibek toħroġ bi proposta ta' xogħol kompetenti u tajjeb fid-dawn id-direttorati ġenerali kollha differenti jiena naħseb illi inti besibek ukoll ikollok standard livell u livell qoli ħafna ta' etika jiena nixtieq nkun naf ukoll illi kien hemm miljuni ta' Atos illi iksebt mill-beħ ta' Atos aħna ma rajniex l-ebda prova ta' dan id-dħul hemm xi tip ta' isma oħrajn marbutin ma' l-atos u anke fuq il-konflitt ta' interess l-istqarijiet tiegħek kolli ngħid li ma tantx kienu daqshekk ċari l-klawżola 2.6 tal-kodiċ tal-kondotta kienet ċara ħafna inti vera illi ħa tirtira l-pożizzjoni tiegħek u l-involviment tiegħek fil-kuntest ta' kontratti biss jew kellha forsi fimtek kazinje. jien. Merci de. Grazzi ħafna tal-mistoqsijiet tiegħek, onorevoli deputat minn ġdid naċċettom, ovvjament. U huma importanti hawnhekk e, e, għat jien biex nċaralkom l-affarijiet. L-ewwel net insaqsejtni jekk ċedejt l-isma kollha li kelli mill-intrapriża li ħallejt jew xi kumpanija oħra. Jiena ħsibt li kien id-dmir tiegħi għamiltek qabel dan l-ismieħ bl-intermedjarju ta' Bank Franċiż ħafna Franċiżi għandhom kont hemmhekk kif ukoll fuq is-suq u hawnhekk għandi għad dispożizzjoni tagħkom ċertifikat li juri dan għan jina fuq is-suq u mhux l x'membru tal-familja oħra. Nista' eh, nagħti dan ċertifikat l presidenza u jekk tixtiequ tistgħu taraħ. Ovvjament ħaġa normali illi inti saqsini u jiena ġustifika dak li għamilt. Ija d-demokrazija din, nirna rispetta. Jina ħsibt li kont ċar ħafna u nerġa' nirrepeti ruħi qatt min se kolli komportament eh, fuq setturi jina m'għandix iktar interessi sur Volkan fil-kumpaniji li kelli qabel xejn, xejn affattu. U għalhekk jiena minn se kolli din l-imġiba għal dan is-settur hemm bżonn nkun ċar forsi eh, ma ovvjament ma, ma t-votawnix, moġboktomx, imma eh, nitlaq, ma jimpurtax, imma hemm każ partikolari ta' kumpanija, per eżempju, li kon dirigent jiena u rrit jiġi għall-arbitraċ tiegħi. Le, se jmur direttament mal-kummissarju li mbagħad jieħu deċiżjoni fil-kolleġġ mingħajr ma nkun naf jien. Anki mur li l-in minnek li per esempio kik ikun hemm diġikom per esempio jatos eh, eh, ixtiq forsi għamel ta' kuntatt jiena li kikun saqsi biex nitlaq mis-sala laqas nipparteċipa naf sur eh, deputat, ir-regoli tal-gvernanza applikajthom dejjem u jiena se nkun rigorus kif dejjem kont fl-interess ġenerali Ewropew. Mr. Wilkin, follow-up? Vielen Dank. Ähm, eine Antwort. ħafna, Iva. Nishtiq illi nerġa insaqsik biex tispeċifika daqsxejn. Hemm perjodu fażi ta' cooling off meta e, wieħed jispiċċa minn kummissarju taħseb illi jagħmel sens illi qabel ma ssir kommissarju jkollok dawn is-sentej ta' cooling off ukoll. koll Jiena naħseb li din hija xi ħaġa li verament hija importanti għal fiduċja taċ ċittadini fil-istituzzjonijiet Ewropej. Inti tkellimt ħafna fuq il-progress u tkellimt ukoll fuq il-problemi ta' interess, ta' konflitt ta' interess possibbli u għedt ukoll jekk kien hemm pereżempju l-bżonn li kien hemm xi ħadd indipendenti bħala sorvetur, inti bħala suppost rappreżentant li ħadd iddefendi d-demokrazija u qed tismani tajjeb? Fimtni jew nerġa' nirrepeti? Ja, naħseb, naħseb kiva. Eh, Zbogħna, fimtek, Iva. Mela, ħanuża l-ħara xar sekondi li kelli biex intemm il-mistoqsija kieġobkom. Wollen? Eh, nista, nispiċa mistoqsija? Inti kellek twiet u koll affarijiet importanti issa tista' twedna illi jekk ħad tkun qed tieħu ħsieb suġġetti li wkoll jikkonċernaw lil-latos ħadd tieħu pass lura wkoll minħabba possibilità ta' konflitt ta' interess. Absolument. Iva, assolutament, eh, suġġeriment tajjeb ħafna da Qed tistidni ngħid li jiena nieħu impenn qudiemkom illi qatt qatt biex nkun affarijiet ikunu ċari, qatt ma se eh, nintaqa ma' membru ta' kumpanija li jiena diriġejt eh, fl-uffiċċju tiegħi waħdi u il-kodiċ ta' kondotta hekk timponi fuqna meta jaslu l-lobbies qatt ma wieħed ma jkun waħdu hemm rapport ukoll pubbliku u l-aġenda tiegħi se tkun pubblika il-kontenut pubbliku imma mmur iktar lil minnek jekk huma disponibbli sen saqsi li l-Kummissarji illi nafso il signora Verstegger, il signora Vergera biex ikunu hemmhekk prezenti biex ma jkunx hemm ambigwità la għalija għax hija responsabilità tiegħi bħala kummissarju jiena se nsegwi r-regla anke l-kabinet tiegħi imma suġġeriment tajjeb ħafna u jiena nimpenja ruħi li qatt min se eh, nkun fl-istess sala eh, sess kamra ma xi ħadd li kien jaħdem finċi xi fej fejn kont jien. Inti eh, tkellimt fuq il-pensjonijiet, jiena qatt il-pensjoni se tkun eh, pensjoni likwidata, ġifiri istituzzjoni finanzjarja eh, minister missa waqt li nkun kummissarju, għax ma nixtieqx li nkolli impjieg ta' kummissarju un benifika mill-pensjoni. Minix mandiċ kontat iktar ma' Atos jekk tfalli se jkolli dejjem il-pensjoni u il-pensjoni jiena għamiltek għaxrit jien u nixtieq illi nkun nista b'ħames snin oħra meta nitlaq jekk itun il-fiduċa tiegħek wara li nkun komissarju nkun nista' mbagħad nieħu l-pensjoni tiegħi privata. Grazzi. From the Greens on behalf of Ela. Minnaħta imkoj tre għanna l-Sur Anderson. Aw, iħat jien, jina fuq il-rapporter ta' cyber security u importanti li l-Europa tkun eh, lesta għall-era digitali u inti impenjat għal prinċipju ta' responsabilità li huwa importanti. Inti inti semmejt regoli ġodda biex tappoġġa kumpaniji ġodda, me jkunem individwi li ġemħalsa għad-data. Ġifiri, il-sistema jgħalli il-sinjuri bis jistaw ikollhom il-privatezza. Issa inti jgħat il-Kummissarju tad-data. Data protection hija importanti għal konsumaturi u mhux negozz nabbi, negozjabbli. Kif nistaw natu fiduċa lill-Kummissarju wara l istqarijiet li għamilt qabel fuq id-data protection. Għax inti bħala kummissarju trid tipproteġi il-konsumaturi kollha fejn tidħol id-data u koll nistaqsi il-proposti biex issaħħaħ il-sigurtà fuq prodotti konnettivi. <coughs> Mela, ħafna mistoqsijiet l-ewwel net jiena dejjem xtaqt fejn kont illi ninforma iċ-ċittadini Ewropej fuq il-fatt illi id-data tagħhom kienu tagħhom u li kellhom valur. U għalhekk dan huwa importanti ħafna għax right wiss f'ħajti individwi, kumpanniji illi ma jħdux eh, kura mid-data tagħhom u jiena dan nixtaqt ngħid hekk għandek bżonn tifhem dak li jien jiġifieri d-data tagħna tagħkom u hemm bżonn nisponu minnhom kif nixtiequ aħna data li mbagħad hija ħilsa u aħna ġidna għal ċaqli ħiles ta' din id-dejta ħaġa fondamentali għall ewropa imma dak li nixtaqt ngħidilkom minn hawnhekk huwa li f'dan is-suq komuni tad-dejta waqt naħseb l-iktar għal dejta industrijali hemm dejta essenzjali li kumpaniji xtiqu jżommu għax huma essenzjali għall produzzjoni għall-riċerka, għall-iżvilupp, għall-innovazzjoni, mbagħad hemm data ta' bil-fors hemm bżonn is-setturi kollha jkunu jafu eh, bihom forsi anki b'mod anonimu biex hekk jibbenefikaw il- eh, jibbenifika l-progress tal-AI u għalhekk għandna żewġ binarji l-protezzjoni u l-libertà u dan jagħmel parti mill-regolament fid-din id-dinja ta' data fil-kontinent tagħna fl-Ewropa u jiena nixtieq inkompli nimplementa issa mbagħad int tkellimt fuq iċ-ċiber sigurtà naf li inti rapporter Eh, prosit għal ħidma tiegħek, segwejtek qabel ma ġejt hawnhekk, rwol importanti ħafna biex tagħti informazzjoni l kumpanniji tagħna huwa minnu iva hemm bżonn li nitkellmu fuq il-problema ta' ċiber sigurtà kif ukoll meta aħna nipproduċu l-affarijiet, l-oġġetti u meta dawn jagħmlu parti ta' massa kritika, per eżempju f'entità vitali għad-difiża u għalhekk il-kunċett ta' ċibersigurtà huwa suġġett fejn tassew nixtieq naħdem magħkom għax dan huwa suġġett fejn naħseb li għandna bżonn immorru ferm iktar lil in. Breton, follow-up question, Mr. Andri. Eh, il-mistoqsija li mis, grazzi. Aħna il tweġiba aktar konkreta kienet tkun aħjar. Aħna Settur ieħor jekk irridu insaħħu l-Ewropa għall-era digitali hija kummissjoni indipendenti. U meta naraw ħafna kompetenzi u inti ġej minn dan għandek esperjenzi imma xorta ikun hemm xi problemi fejn għandu xaqsmu ma dan u inti ġa weġibt ħafna mill-mistoqsijiet li inti fej titħol għatos se titbijelt minn dawk deċizjoniet finanzjarji, imma mux finanzjarji biss, imma anki regolamenti oħra. Jekk għatos e, se taħdem fuq is-cyber security u telekomunikazzjoni u riċerka u anki l-ispazju. Jina nixtieq nisma' minn għandek. Lima deċiżjonijiet inti se tista' tieħu mingħajr ma għatos tiġi effettwata. X'tista' tagħmel bħala kommissarju f'dan il-portafol mingħajr ma jkollok x'taqsam xejn ma għatos. Qed nifhem il-mistoqsija tiegħek. Se nerġa' ngħidilkom. Inti tkellimt fuq ċerti oqsma fej eh, taħdem il-kumpanija Atos ma mhijiex l-unika kompanija fis-settur minn fond ta' 45 biljun euro kellha 0.1% ta' sovvenzjonijiet dawn l-aħħar erba' snin. Iġifieri 15 il miljun is-sena l-oħra. U għalhekk hemm ħafna ħafna iktar kumpaniji ovvjament. Jiena minn sukkon interessat għalihom il kol imma eh, jisen kun dejjem preżenti u kif għad għamilt meta kont ministru tal-gvern Franċiż fil-portafol tiegħi kelli s-settur eh, tal-operaturi ta' telekomunikazzjoni u jiena għaddejt regolamentazzjoni u sajt dispożizzjonijiet kollha biex inkun nista' nsib il-soluzzjoni għal problemu kont ministru intransiġenti. Jiena niġi minn dan is-settur Ovvjament nistgħu nitkellmu fuq il-liġi jiena Franċiż u meta nitkellmu fuq affarijiet, minn nisa nitkellem meta eh, nitkellmu fuq il-Franza, għax na se jkolli iktar interess u se dejjem naġixxi fl-interess ġenerali Ewropew eh, fil-mandat tiegħi u fil-portafol tiegħi. Next speaker is Sal kellim li miss Paolo Borgia minn intre Grazzi. Aħna rajna illi inti tkellimt ukoll fuq il-Fond Ewropew brabta ma' it-tweġibiet ukoll anke li tajtna bil-miktub. iżda xi tgħid ukoll fuq dan il-fond meta eh, Ursula von der Leyen meta kienet ministru tad difiża kienet favur il-ħorqin ta' dan il-fond. Inti kemm il-darba kont mistieden bħala wieħed mill-mistiedna għal grupp ta' difiża fil-grupp ta' difiża. Issa qed naraw li Latos li kienet il-kumpanija tiegħek kienet interessata ħafna f'dan il-punt. Ġifieri ma nafx x'tib ta' indipendenza tista' tiggarantixxi u naħseb li fuq dan il-punt imbżonn li tgħid inti l-beħ tal-isma tal-grupp mhuwiex biżejjed biex isserħilna moħħna illi inti bħala regolatur u ex rappreżentat ta' kumpanija bħal din tista' hekk mod differenti. Inti kellek tirġivi 60 miljun euro mill-programm ta' finanzjament Horizon tista' tgħidilna kif ħadd tiggarantixxi l-indipendenza tal-proġetti li ħajkunu ppreżentati minnaħa ta' er, kumpaniji li formaw ir-realtà li inti kont prezenti u parti minna ftit ilu kif tista' tiggarantixxi wkoll l-indipendenza tal-Fond Ewropew tad-Difiża. Grazzi. Grazzi tal-mistoqsija tiegħek, Onorevoli Deputat Borkja. Mill-ġdid qed nifhem ovvjament il-mistoqsijiet tiegħek. għalhekk ukoll għandek raġun fuq iċ-ċifri. U prosit. Iva, għedin nitkemmu fuq 60 miljon euro daw l-aħħar 6 snin. Għal dawk li ma sovvenzjonijiet li huma kull derba huma appalti huma tenders, mhux operazzjonijiet li huma xi eh, regala hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq is-servizzi stess li għandhom eh, linji gwida li jiddeċidu li jagħtu dawn is-sovvenzjonijiet għal dawn il-proġetti. Iġifieri qegħdin nitkellmu Eh, biex tkunu tafu illi huwa 0.1% biss tas-sovvenzjonijiet eh, kollha. Ovvjament il-bqija marru għal ħafna kumpaniji Ewropej, imma din il-mistoqsija u l-mistoqsijiet bħal dawn meta jkun hemm tenders eh, mhumiex affarijiet ta' responsabilità biss tal-Komissarju hemm linji gwida rigorusi proċess trasparenti din hija l-garanzija anke minn naħa tiegħi tkunu tistgħu taraw kif taraw illum kemm u kif is-sovvenzjonijiet jiġu motija u għalhekk mhuwiex il-kummissarju illi jiddeċidi huma ir-regoli eh, legali tal-Kummissjoni imma li kieku jkun hemm xi kwistjoni u tiġri rarament mhux lili se jsaqsuni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 Dawn l-affarijiet jiġuna naturali anka fil-każ illi fil-fatt jekk il- eh, il-kumitat eh, legali inti għaddejt eh, il- il-kandidatura tiegħek b'vot wieħed. Waħna rridu niżguraw ukoll illi fis-snin ta' qabel ma bdew fl-attività ta' pereżempju membru tal-Parlament Ewropew ma għamlux attività li forsi tista' tippreżenta riskju ta' konflitt ta' interess. Inti xi ftit ilu għadek kem tlaqt mill latos Issa jekk ħajkun hemm xi ħadd forsi xi funzjonarju illi allura biex ma jkunux konflitt ta' interess għalmenu jridu jgħaddu ħames snin. Inti taħseb li ftit ġimgħat li ilek li tlaqt mill-latu huma biżżejjed għalik. Grazzi tal-mistoqsija tiegħek. Inti qed tistiedni eh, li nitkellem fuq xi ħaġa rib qalbi ħafna ġifieri l-gvernanza ħames snin u mbagħad għaxar snin għall kummissarju għax id-dikrazzjoni ta' interessi mhijiex ħames snin għall uffiċjali tal-Parlament imma għaxar snin iġifiri hemm id-dikjarazzjoni ta' interessi u dimmi il-Kumitat Juri jekk tippermettili eh, punt ta' gvernanza il-Kumitat Juri ma votaċ fuqi imma deċidiet biss il-Komitat Juri struttura indipendenti ma nafx ġara ma jena rajt biss il-riżultat imma deċida l-Komitat Juri mod demokratiku u permezz ta' vot illi ma kienx hemm bżonn illi titlobni eh, mistoqsijiet eh, addizzjonali imma rat fil-deklarazzjoni tiegħu ma kienx hemm konflitt ta' interessi u li kieku li kien hemm mistoqsija addizzjonali naf li għamiltom issa. Grazzi ħafna Sur Valken Iva hekk inti jiena stajt nirrispondi eh, illi jekk hemm mistoqsijiet addizzjonali din hija demokrazija imma hekk għamel il-Kumitat Juri u ma kienx hemm affarijiet oħra. Next speaker Mela. Għanna il-kellima li jmiss minnaħata ta' itre. inti għandek arfin dwar l-industrija u importanti għax huwa parti mill-portafol tiegħek. Nixti nistaqsik xi ħaġa aktar fid-dettall li hija dwar kwistjonijiet industrijali. Nixtieq inkun naf x'inhi l-opinjoni tiegħek dwar il-futur tal-prodotti strateġiċi tal-Unjoni Ewropea. Dawn huwa prodotti ma' nistawx eh, li huma ma jistawx jieħdu l-om postom affarijiet oħra u din hija lista li ila mill-2011 u l-Kummissjoni l-aktar eh, naħa li inti se tkun qed tagħmel monitoraġġ taġġorna dawn il-listi kull tlet snin għalhekk iġifieri naħseb se jkun hemm reviżjoni ma aġġornament ta' din il-lista malajr. Nixtieq inkun naf x'inhi l-opinjoni tiegħek dwar din il-lista u l-ġejjini ta' din il-lista u se jkun hemm xi tibdil fuq dawn il-prodotti strateġiċi u nixtieq inkun naf ukoll aktar dwar il-ġejjini ta' dawn il-prodotti u anki il-faham li se jkun importanti għall-azzar se jibqa' fuq din il-lista mm, u x-support se jkun hemm. Irridu nifmu li ta' debata. kol ma nistax ikonna l-azzar u kanna debattitu u għandek 2.6 miljoni ta' impiegati f'dan is-settur. Grazzi, Signora Klokċ. Din hija mistoqsija essenzjali fil-qalba ta' tħassib tiegħi. Illum ukoll u għada iktar u iktar jekk niġi konfermat. Mela, dan huwa suġġett essenzjali teknoloġija tagħmel referenza wkoll għal massa kritika. Aħna dejjem f'moħħna għandna il-cobalt, u sustanzi oħra li huma essenzjali għall iżvilupp tal-prodotti tagħna biex nżommu il-vantaġġ kompetittiv industrijali tagħna u hija fuq il-katina tal-valuri tal-ispazju tad-difiża kif ukoll għat-teknoloġija favuri l-ambjent. L-ewwel ħaġa għandna bżonn ta' diversifikazzjoni ta' lejun ta' diversifikazzjoni. Um, ehm, Jingħad fl-2007 publikajna 27 uh, eh, materja kritika u jiena nixtieq neġa' nara din il-lista eh, malajr malajr għandna bżonn naġġornawa u hemm bżonn illi konna viżjoni fuq il-futur fuq din il-kwistjoni. U kif nista' ngħid, mħabba is-sovranità industrijali u teknoloġika billi din hija roadmap fil-portafol tiegħi dan huwa suġġett illi se nħares mill-qrib ħafna leja se naħdmu fl-imkien mal-Parlament Ewropew dan huwa suġġett li għandna bżonn naqblu il-koll u għax hemm l-istrateġija tal-ferat eh, u tal-fornituri u jkun hemm il-possibilità b'fondi strutturali partikolari naraw jekk hemmx fl-Ewropa u qed niskopru wkoll ejjun ta' dawn ir-risorsi għal dawn il-komponenti ta' materja kritika li tiġi mill-estern biex hekk nkunu nistgħu nerġgħu niżviluppawhom. Iġifieri dan huwa suġġett importanti ħafna. Mela mistoqsija oħra? Grazzi tal-tweġiba tiegħek u anke tal-istqarrija tiegħek li dan huwa din kwestjoni importanti. Inti wkoll ktibt li il-Green Deal Ewropea rrid ikollha dimensjoni industrijali u din it-trasformazzjoni saret priorità għal parlament e, qed nitkellmu dwar din il-kwistjoni. Iżda bħal trasformazzjoni toħra din ikollha bżonn iż-żmien u anki il-flus. Ma nafx hekk taqbilx li l-gas u għandu rwol importanti għal din it-trasformazzjoni, speċjalment għall-industri u l-Unjoni Ewropea trid eh, tappoġġa din l-infrastruttura tal-gas fil-snin li ġejjin. Din it-tweġiba tkun importanti ħafna waqt li aħna niddeċidu biex nappoġġaw il-kandidatura tiegħek. Jo. Seħafa eh. tal-mistoqsija tijak u se nirrispondu għall-aħħar komment tijak. Hemm bżonn illi fl-Ewropa ikonna diversifikazzjoni tal-fornitura tagħna tal-enerġija. Jina se nkun il-kummissarju, jina minix il-kummissarju tal-enerġija, imma kif nista' se niprofa naħdem favur it-teknoloġiji illi se permettuna il nidiversifikaw tas so il-fornitura tagħna fl-enerġija. Minix inġenwu naf dak li hemm eh, wara l-sfidi tal-gazz naf il-forzi ġeopolitiċi li jeżistu imma nerġa' ngħid l indipendenza tal-Ewropa hemm bżonn li jkun hemm indipendenza enerġetika u din l-indipendenza tal-enerġija tfisser ukoll ejjuni differenti ta' fornitura tal-enerġija. Eh, l-iktar ukoll bl-enerġija favur l-ambjent u għalhekk jiena se nkun dak illi se nipprova nġib dan il-mazz fjuri ta' sostanzi għal fornitura u indipendenza tagħna fl qasam tal-enerġija. Thank you. Grazzi. Is-Sinjura Sabina Ferhen mill-IPP. Grazzi. Meta tqis il-portfolio tiegħek kemm hu wies kinti tajlina politika politika tal-medja tieħu kollha l-importanza li teħtieġ u li jekk inti tagħmel dan tista' tgħidilna x'se jkunu l-prijoritajiet tiegħek f'dan is-settur u meta inti tara l natura ta' dan is-settur li m'għandix taqsam biss mas-suq nixtieq inkun naf jekk usles tikkopera mal-kummissarji l-oħra biex ikun hemm approċċ konsistenti meta intom tfasslu l-politika u nixtieq inkun naf jekk kif tara il l-koordinazzjoni l-kooperazzjoni ma' Sindra Gabrielli meta jidħol il-Euro Program u kif se tiżgura il-konsistenza tal-implementazzjoni bejn il-partijiet kulturali u dak li għandhom xaqsmu mal-medja. Merci, merci beaucoup. Euh. Grazzi ħafna, Signora Sabin Verjan naf ix-xogħol li għamilt fuq dan il-qasam bħala rapporter ma' Javier Mesde, aħna tkellimna diġà flimkien dan huwa suġġett importanti ħafna. Dan huwa essenzjali bħala suġġett u kif għad fid-diskors tiegħi naħseb illi ekonomikament għall-Ewropa l-kultura importanti wkoll. Għax hemm bżonn ta' dan il-kapitlu illi u wkoll eh, qed iġi milqut mill-evoluzzjoni digitali u qiegħed fil-qalba tal-isfidi tal-kontinent tagħna biex nżommu mad-diversità eh, nappoġġaw il-kreaturi tagħna u hekk inkunu nistgħu niġildu wkoll mal-ġiganti u eh, ħaġa tajba ħafna li inti irnexxilek ukoll tikseb 30% anke ta' dawn il-fondi. Importanti ħafna għal daw kollha fl-Ewropa li joħolqu l-affarijiet il-kreaturi għax hemm il-lat soċjali kbir ħafna illi jolqot iċ-ċittadini Ewropej kollha. U għalhekk mhuwiex suġġett ta' xejn da, anzi enormi. Imma bħal suġġetti oħra, id-diġitali ovvjament jolqotu sew. u mbagħad hemm ir-rol ta' intermedjazzjoni tal-pjattaformi l-kbar u għalhekk jiena se naħdem magħkom tkellimna diġà imma fil-programm media u hemm ukoll il-ħidma mhux tiegħi biss ma' tas-Sinjura Gabriel imma inna naħdmu fl-imkien ħadimna tajjeb ħafna fl-imkien diġà eh, fil-Kummissjoni ta' qabel ġifiri inkomplu naħdmu fl-imkien i bil-kapitlu tagħha u jiena tiegħi tal-medja biex hekk inkunu nistgħu nippermettu li l-industrija kollha tkompli tiżviluppa ruħa, inħarsuha, inbidluha u inkabruha. Sferħejjen. Um, Kif intom ġatu id-din id-direttiv li daħlet fisse is sena li għaddiet u qed tiġi traspost issa huma kien iktar. Kien iktar ħaġa importanti, direttiva hija fuq il responsibilità ta' service provider kif edha fil-e-commerce li kienet effiċenti ħafna f'dam l-aħħar 20 sena fejn jitlu l-video sharing platforms. Issa, met inti tara li ġeja ir-revizjoni tal-e-commerce directive, x'taħseb dwar dan? Inda tamer referenza għad Digital Services Act u xveru u l adazzjoni ta' direttiva ta' li services tal-2000 responsabilità ta' plattaformi kifat u tal-kontenut ukoll jandikata biċ-ċar mhux sorveljanza ġeneralizzata ovvjament u l-qasin fetqu fuq l-arriġni u adattazzjoni ta' responsabilta u għawnek u kol em obligu responsabiltajiet ta' plattaformi ta' twafqu u għalhekk għanna kif sen se id-direttiva e-commerce jekk din kienet il-mistoqsija tiegħek nadattawa fil direzzjoni li għadni kemm għadni deskrivejt u mbagħad nimpenja ruħi għoddimkom illi nwaqqaf pjan ta' azzjoni media u audiovizwali naħdmu flimkien u jekk tixtiequ nistgħu naħdmu iva flimkien għax nafu li għandkom ħafna suġġerimenti u idejat biex inkunu nistgħu nimplementaw da kollu illi għamilt u li għamiltu u fuq il-30% huwa bħal minuta, proġett, bżonn naraw, bżonn niddeċidu, tafu kif taħsiba u jina għal minuti l-iktar li partiġan. Next speaker, Monsieur. Mela, issa minn naħa tal Grazie ħafna, Signor President, grazie Sur Breton li għad qoddimna. Jiena għandi mistoqsijiet eh, ħafna eh, kollegi eh, tkellmu fuq il-passat tiegħek, Missa se nagħmel dawk il-mistoqsijiet inti taħseb illi inti issa kandidat għal kummissarju imma kontu kol ministru tajjeb li inti issa SMEs imma inti ħlaqt int l-SME u inti kabbarta tajjeb issa li inti tkun responsabli ta' digitali waqt li inti u koll kont wieħed mill-atturi l-kbar ta' digitali tajjeb li inti eh, titkellem fuq is-sovranità digitali u inti kont fil-tmexxi eh, kumpanija fuq livell internazzjonali fuq is-sovranità teknoloġika Ewropea jiena għandi it-tweġiba missa niris minna sarajda issa, imma hemm suġġetti fejn nistgħu nitkellmu fuq l-ambjentali, anki inti tkellim ftit fuq l-ambjent, imma nitkellem fuq l-sfidi l-kbar ta' Presidenta eletta von der Leyen inti kemm se tinkludi dawn il-kwistjonijiet klimatiċi u ambjentali fil-portafol tiegħek u mod iktar preċiż xogħol jista' jkollu il-diġitali fit-transizzjoni lejn suq interni kun iktar sostenibbli. Sur Breton, jekk joġbok. Grazzi onorevoli deputat tal-mistaqsija tiegħek u tal-kumment tiegħek. Iva, huwa Ek, eżatt, kif il-Presidenta eletta għalt li illi naċċetta l-proposta tagħha minħabba s setturi differenti illi jiena eh, eċtom qabel u nafhom iva għandek raġun il-Green Deal se jkun suġġett essenzjali u għalhekk it-tranzizzjoni ambjentali mhijiex biss klim firaħ imma strateġija industrijali reali Jien ovvjament se nappoġġa eh, bil se nappoġġa lil Franz Timmermans eh, bil-finanzjament din hija viżjoni 2050 għada ġifiri. Meta nixtiequ nibdew nitrasformaw nbidlu il-kumpaniju l-mod kif jipproduċu, it-trasformazzjoni din il-bidla tas settur industrijali kif għadda l-aħħar 25 sena u kif rajt right, 25 eh, sena, bat 35, 30, jekk nisnek naslu, jekk nixtiequ naslu għal 2050 għandna bżonn nieħdu deċiżjonijiet illum biex nbidlu l-industriji tagħna biex nieħu l-ambizzjonijiet tal-2050 dan huwa motur kbir ħafna tal-industrija tagħna u fil-pjantazzjoni tiegħi li se jkun ċar eh, kifat settorjali l-ewwel u mbagħad azzjonijiet oħra tal-ekonomija ċirkolari, għavas leġislattiv ġdid tal-prodotti, Mbagħad hemm il-kwistjonijiet kollha fuq il-programmazzjoni li joqgħod ħafna suġġetti. Għandna bżonn ninsaħħu l-wol ta' teknoloġija biex niffaċilitaw it-tranzizzjoni tal-enerġija. Innaqsu il-carbon footprint ukoll il parti minn dan il-qafas diġitali għax dana huwa settur illi eh, joħloq ħafna eh, CO2 hemm ħafna x'namlu u għalhekk fil-fatt qegħdin taraw dan huwa settur fera industrijali sħiħa illi eh, se tkun tirrispondi għal din l-ambizzjoni u jiena se nipprova nimmobilizza l-elementi kollha l-SMEs biex ikunu parti minn din il-viżjoni imma qatt issa li dan nibdew minn issa. Sim, Monsieur Karlskind, follow-up? Vous avez euh, à fort juste titre souligné euh, l'impératif. Enti, mela, kellimt fuq din l-ambizzjoni fuq l-orizzont imma hemm responsabilità wkoll tal-atturi pubbliċi bl-investiment impressjonanti u sostanzjali tagħhom. Diġà hemm kriterji ambjentali fis-suq pubbliku. Hemm bżonn imorru lilin minn hekk fil-qafas tal-kodiċi tas-suq pubbliku ta' regolamentazzjoni Ewropea f'dan is-suġġett u kif nistaw nużawh biex intejbu l-kompetitività ekonomika tal kumpanije tagħna. U taħseb li mhux neċessarju b'xi mod jew ieħor ma nafx kif li nakkompanjaw l-awtoritajiet li attribixxu s-suq pubbliku fl-użu ta' dawn il-kriterji ambjentali li jibqaw ximdaqiet itta spiss għal restrizzjonijiet legali jew riski legali jibqaw mhux utilizzati kif suppost minn numru ta' dawn l-awtoritajiet. Euh, iva, għandek raġun għal biex taqsas li mistaqsija is-suq pubbliku leva kbira ħafna għad dispożizzjoni tagħna meta jkollna l-istrument ta' 14% tal-GDP Ewropo. Leva kbira ħafna. Issa, fil-appalti fil-tenders jiena se niġġieled biex dawn l-indikaturi APIs jiġu konsidrati fl-annotazzjoni għal valutazzjoni il-kandidat jew ieħor ikun jista' ikollu dan il ehm, għaddinajnuna pubblika. Ovvijament imson ikun hemm kompetitività, regoli ġew modernizzati diġà u naf il-lum l-atturi pubbliċi kollha ma jużawx kif suppost u għalhekk dak li nixtieq huwa illi malaj u ovvjament se niġi qudiemkom biex naraw kif nistgħu naħdmu flimkien kampanja ta' komunikazzjoni immirata biex nimmobilizzaw l-awtoritajiet pubbliċi kollha kullu imkien fl-Unjoni Ewropea biex l-atturi pubbliċi jkun jistgħu jikkonsidraw u se nagħmlu tip ta' pedagoġija biex hekk nkun jistgħu eh, jikkonsidraw dawn il-kriterji fis-suq pubbliku għax dan huwa mezz importanti ħafna nistgħu tiddependu fuq li aħna se naħdmu flimkien. Sir Ignazio Corrao. Issa is-Sinjur Ignazio Corrao. Nsellimlek, kummissarju, jiena naħseb li hemm ħafna affarijiet li ħawduna fuq l-attivitajiet tiegħek preċedenti s-CV tiegħek u l-potenzjal ta' konflitt ta' interess. Jiena nixtieq ngħidlek li l-Istati Uniti u Ċina ħin kollu jikkompetu għas supremazija teknoloġika madwar id-dinja u iktar ma jagħmlu hekk iktar qegħdin jitfgħu il barra l-Unjoni Ewropea minn din il-kompetizzjoni. Issa minħabba illi s-Sinjura von der Leyen tkellmet ħafna fuq l-indipendenza u s supremazija teknoloġika Ewropea, inti x'tib ta' pjan qed għandek biex tilħaq dan il għan u naf li kien hemm ċertu kumpaniji wkoll li ttieħdu minn sidien barranin u l-eżempju huwa tal-fabrika f'Taranto. il-Green New Deal, kif beħsibna n-implementaw f'dan il-kontest u kif beħsibek u kol tuża l-innovazzjoni ħalli bekk naraw li konna verament svilup sostenibli. Sur Breton, kieġbor. C'est tout le projet, effectivement, qui... Euh... Dak huwa eżattament li jiena irrid nagħmel. Grazzi għax inti ehm, kif fatta kont preċiż ħafna. Mela hemm l-ambizzjoni u l-viżjoni ta' l-2050 u hemm affarijiet oħra li huma aktar urġenti. Eħem eh, affarijiet urġenti fil-pajjiżi kollha meta nitkellmu dwar it-tranzizzjoni. Aħna diġanna odot li se nibqaw namlu użu minnhom, per eżempju, li il-fondi ta' adozzjoni dawn se jkunu l-istrumenti li se nagħmlu użu minnhom biex hekk nkunu nistgħu nieħdu azzjoni u hekk nagħmlu xi ħaġa fejn titħol din it-tranzizzjoni. Jina fimt ukoll li inti konta tirreferi għal fatt li rridu nsaħħu l-industrija tani 24% tal- tal-impjiegi edin fidejn eh, kumpaniji kbar. Musa nitkellmu fuq kampjuni, champions, champions ta' tennis champions tal-basketball, ma kumpanija hija grupp ta' nisa u rġil għanna bżon kumpaniji kbar biex ikollhom eh, ikunu ekwi. Inkunu bat nistgħu nagħmlu aktar riċerka u innovazzjoni iżda imma mbagħad inkunu nistgħu nagħmlu dan fil-kontinent Ewropew kollu biex jibqa jizdit numru tal-kummerċ li għanna li kun jista' jkompeti mal-Amerika u ċina u rridu naħdmu f'kooperazzjoni mill-qrib ma' Sinjura Vessel li se tkun il-kollega tiegħi. Sir Korraw għandek mistoqsija oħra? Iva, Jiena ma fimx eżattament x'tip ta' pjanijiet konkreti beħsibek timplementa biex aħna ikun iktar kompetittività fuq fuq livell teknoloġiku kemm fuq livell ġenerali kif ukoll anke fuq pereżempju l-intelligenza artifiċjali fejn narana li waqajna lura meta mqabbel mal-Istati Uniti u anke maċ-Ċina u anke fuq il-mistoqsija l-oħra li saqsejtek fuq il-pjanijiet industrijali u referenza għal European Green Deal jina jkolli ngħid li ma fimx eżattament permezz tal-liema strumenti beħsiebek illi tagħti appoġġ il kumpaniji żgħar ta' daqs medju li minħabba il xkill li bħalissa jeżistu naraw illi qegħdin jinqataw barra. Nixtieq illi tagħtini xi ħaġa iktar konkreta. X'tib ta' azzjoni t-implementa? Monsieur le député. Uh. Mela nerġa' ntenni hemm fonti li se nkunu nistgħu nużaw ehm, għal din it-tranzizzjoni, il kummissjoni se tara kif se nagħmlu l-aħjar użu minn dan, pereżempju l-fondi ta' koeżjoni. Iżda imbagħad Mbagħad l kull reġun jew pajjiż biex jaraw limu li ma laħjar aħjar strateġija ta' investiment, per eżempju, inti tkellem fuq l-AI. Ma naqbilx, għax aħna ma, ma tlifnix il-battalja, l-artificial intelligence, id-data u l-proċessar ta' dan, id-data għanna pallisa. Biljuni u biljuni ta' data madwar id-dinja u din dejjem se tibqa' tikber aħna u dawn id-data. Issa li rridu nagħmlu huwa li nagħmlu xi ħaġa konkret li huma mirati għall-industri għall-SMEs. Ma tlifnix il-battalja tal-AI fejn jitlu ċina u l-Amerika, għalhekk nittama li inti tingħaqad miegħi biex nagħmlu dan. Mela, Is-Sur Carlo Calende it-tri minnaħa tal-SND. Ippermettu li ngħid li jiena kuntent ħafna li għandna kandidat tal kummissarju li għandu tant esperjenza fil-kumpaniji fil-biznis minħabba li dan il-kummissarju mhux ħajħossib is-saj taħt l-ilma iżda fil-kumpaniji u l-biznis ġifiri irridu eh, ngħidu illi dawk illi forsi ma kellhomx ħajja eh, twila fil-politika ma jistax ikollhom aċċess għal ħajja politika. Jiena naħseb li dan ikun żball iżda imħasseb fuq il-kwistjoni tal-diverġenza fl-opinjonijiet mal-Kummissarju Vestager fuq eh, il-kompetenzi nazzjonali u biex tikkonkludi qed ngħid li inti qed illi meta titkellem fuq il-kampjoni ehm, champions nazzjonali inti semmi Siemens Sanz jiena nixtieq nkun naf daqsxejn iktar fuq din il-kwistjoni ġenerali kif ukoll fuq dan il-każ speċifiku li inti semmej. Grazzi. Euh, Grazzi. Sur Kalenda. U tal kummenti tiegħek. Jiena naqbel ma dawk il-komment li għamilt fil-bidu. Issa, sentik sorpriza forsi għattini darba l-lum, se t-sorprendi ruħek. Jina ma um, ma bilt ma komissarju Verstager fuq ċertu ċerti punti, il-Kummissjoni tista' biss tieħu deċiżjoni mħabba li kien hemm ir-regoli u applikajna r-regoli u d-deċiżjoni ttieħdet. It-tieni punt is-Sinjura von der Leyen għajmitu dan ukoll u anke dan sar mod pubbliku meta wieħed jikkonsidra dan kollu il-tibdil fil-ġlida għal poter l-impatt digitali eh, eh, se nitlu fħajt għawek kif se nadataw il-linji ta' politika kollha tan. Mhux se nippruvaw niġġestjonaw dan kol bregoli li ilhom li saru 25 sena ilu, ġifri dan irdu nerġgħu nibdu mill-bidu. U se nipprova nikkontribwixxi kemm jista' jkun meta nitkellmu fuq il-swieq diġitali għax dan tbidlu għax dan kien sar 15 sena ilu. Iġbiri xifisser, aħna għajmna dawn il-mistoqsijiet, iżda rridu nsibu soluzzjoni, u naħseb li nsibuhom. Jina determinat li nkompli namel dan ix-xogħol li intom kieku tafdaw, tafdaw li nkun lejali. Iva, grazzi, minix sorpris fuq id-dekjerazzjoni li għadek imtajt. Nizda fuq dak li għed qabel Iva, naħseb illi għed nħu nota li hemm bidla lura fl-istqarrija tiegħek kulli nixtieq ngħid li jekk champions Ewropej huma meħtieġa u jiena naħseb li għandna bżonnhom veru x'riskju għandna ta' konċentrazzjoni ta' suq mhux biss fuq il-konsumaturi, iżda anka l-fornituri, fornituri li ħafna drabi jkunu kumpaniji żgħar ta' daqs medju anka fis-setturi strateġiċi tal-industrija u tad-difiża. Inti diġà tkellimt fuq għadin, x'taħseb x'tip tal-linja politika għandna jkollna fuq għadi. Sur Breton, kieġbok. Je suis pour la concurrence. Jina nemmen fil-kompetizzjon. Dan huwa valur fondat fuq msejjes il-suq uniku tagħna. Jiena defensur tal-kompetitività kontra il-monopolji, kontra dan it-tul u jiena naf id-dannu li jeżisti imħabba fek imma għandna bżonn neġgħu niftħu ċerti files u grazzi tal-li sur kalenda nsemmejt mhux biss l-impatt ta' impriża waħda imma naraw il-globalità tal-ekosistema tiegħu. Kumpanija, intrapriża mhijiex kollettività magħluqa. Issa katina sħiħa u għandek raġun. U ninterpreta sew il-mistoqsija tiegħek hemm gruppi kbar industrijali illi mana jagħmlu parti minn katini ta' valuri ta' fornituri u jiena ovvjament eċ taf fil-ħajja tiegħi mhux biss fuq ġeografija definita imma fuq il-kontenut fuq il-kontinent Ewropew kollu. The floor back to my colleague. Grazzi ħafna issa is-Sur Krasnodevskin jikjoġbok. Tista' tkompli tmexxi inti. Iva, għandna l-aħħar sitt uh, kelliema issa u Għanna l-sur Manders issa fissem il-PPE u l-imkoj ħajsaqsim sosja kjoġbu. Grazzi ħafna. Iva, aħna x'taqdan din saħu kemm jista' jkun is-suq wahdini. iżda fl-istess ħin naħseb illi din xaġa li ħatoħdilna ħafna ħin. 80% tal-SMI se din jagħmlu biznis biss f'pajjiżhom minħabba li qegħdin jibżaw mill-direttivi u l-regoli Ewropej. Aħna nixtiequ li jkun hemm armonizzazzjoni b'regolamenti ċari, aħna nixtiequ wkoll li nqassru proċeduri legali fil-każ ta' diskwit transkonfinali naħseb li dan kollu ħajoħdilna ħafna ħin. Nixtieq nagħtikom eżempju fis-sena 2009 aħna ressaqna emenda brabta' ma' eh, charger komuni għal devices mobile żgħar. Il-Kunsill Parlament u l-Kummissjoni kienu favur issa san 10 snin għaddew u l-ġimgħa li għaddiet il-Kummissjoni ħarġet bi studju għal dar boħra biex tagħmel riċerka fuq eh, dan il charger komuni Kulħadd kien irrabjat minħabba li domna 10 snin għaddejjin b'din il-proċedura jidher illi il-kumpanija teknoloġika illi xtaqet dan il-charger komuni għamlet minn kollox biex tavanza kam jistajkun u waħna xorta waħda qegħdin nagħmlu minn kollox biex niproduċi 51 telef tunnellata ta' skart fis-sena, iċarġer wieħed komuni għal kollox u importanti għal ħajja tagħna ta' kuljum. Dejjem importanti li tkompli tiċċarġi għal batteriji tad-devices tiegħek. Iva, ħan ikkonkludi. X'tik xkont tagħmel li kieku kont kummissarju ta' suq waħdini dak iż-żmien u inti lest ukoll li t-deċidi fuq standards interoperabbli għal wireless charging u x'taħseb fuq liġi armonizzata bissieħ. Grazzi. Have the time for the follow-up. Mux ħajkollok l-opportunità li t-saqsi mistoqsija ta' follow-up maħabba l użajt iż-żewġ minuti. Grazie, onorevole deputat. Grazie, President. Dan huwa suġġett illi pjuttost simboliku ta' dak li qegħdin nagħmlu u grazzi tal-mistoqsija tiegħek għax jolqod ħafna mċittadini tagħna. L-ewwel nett hemm bżonn li ngħid li għamilna ħafna affarijiet dawk li ġew qabli ġew qabli għamlu ħafna affarijiet għax ovvjament industrija għandha approċċ volontarja wkoll li issa nqas ħafna l-frammentazzjoni. Naf li l-Kummissjoni fl-2018 impenjat l-industrija biex tasal mod volontarju għal ftejim ma naqbel miegħek. Jiena ġrid fjamant u ovvjament hemm sfidi qudiem il-konsumaturi għal se nagħmlu. L-ewwel net hemm studju ta' impatt li beda għax il-Kummissjoni ta' qabel ma kinitx kuntenta jiena se naċċellera fid-dawl ukoll ta' proposta eventwali leġislattiva ċifir naraw dan l-istudju tal-impatt biex niverifikaw dak li jiġri. U, u wara din l-analiżi tal-impatt naraw ukoll konsekwenzi fuq l-industrija, l-ambjent, iċ-ċittadini, s-soċjetà, l-potenzjal tal-innovazzjoni u dan tal-aħħar hemm bżonn li insaqsu jekk se jkun hemm innovazzjoni teknoloġika importanti biex hekk għandna bżonn ta' teknoloġiji u għalhekk dan huwa suġġett industrijali li mhuwiex sempliċi, mhux affarijiet ta' regoli biss. Għalhekk qed nagħti attenzjoni tiegħek imma billi inti qed tistaqsini direttament u ħadd il-ħin biex tippreċiża, inwiġbek mod dirett jekk naraw jekk l-analisi tal-impatt ma tatix ir-riżultati mixtieqa jiena nista' ngħidilkom illum nikkonsidra l-possibilità li nipproponi leġislattiva inizjattiva leġislattiva ordinarja. Sa naraw, unbat jekk maħniex kuntenti, mbagħad naraw fuq dak li għattint. Għat fadallek minuta sur Breton jek trid. Mikrofonu. Iva, l mistoqsija tiegħi għal-wiċċwej. Lele, int kollega użajt il-ħin tiegħek ma' sur Breton għandu minuta. No, no. This decision by chair, so... Dik um. id-deċizjoni tal-president. Eh, Għandek minuta, Sir Breton. Iva, jina xsibt illi rispondejt kif xtaqt u ħadd il-ħim tiegħi. Komeċna. Sinjura Komeċna. Vaġeni, pana designovani komisarju. Grazzi. Sur komissarju, dezinja. Apparti il-fat li memx fondazzi pedament legali għal għal font ta' divisa u inti inti l-font ġaqsamtu f'ħafna partijiet kam u istituzzjonijiet inti t-distribuixi il-flus għamlu. Ma 10% jrid imur għal għad Disruptive Defense Technology. Il-kumpanija li inti ħdimt maħħa hija kumpanija ewlenija tal-IT. Hemm eluf ta' kumpaniji, inti ħdimt ma' kumpanija li kienet eh, t-fornixi lill gvern Franċiż. Allora inti apparti li ma tkunx involut fid-deċiżjonijiet u ma tkunx fil-kamra, ma tkunx involut, ma taħsibx li l-aħjar pożizzjoni u li inti id-difiża um, tajt li matriċi kollok xaqsam maħħax, dejjem se jkun hemm konflitt ta' interess. Grazzi tal-mistoqsija tiegħek, onorevoli deputat. Jena diġa tkellimt fuq dan il-punt ma naħseb li huwa importanti mill-ġdid illi nitkellmu fuq il-gvernanza kif għat qabel. Kif għallu kol deputat ieħor xi ftit minuti ilu, jiena ħdimt ħafna kumpanniji f'ħajti fil-ministeri, fil-reġuni. U naf kif nista' nkun indipendenti mhux għax kont Ministru ta' Franza se naħdem favur Franza, jew għax deputat jiena għax kont deputat se naħdem għax reġun fej kont deputat, le, mhux il-każ u mhux għax jiena kummissarju Franċiż se nippreferixxi lil Franza mhux għax kelli karriera ta' kreatur l-ewwel park eh, turistiku fl-Ewropa li jiena se naħdem favur it-turizmu biss u se nippreferixxi t-turizmu jew għax il-kumpanija li għadni kemm ħallejt illi inti tassibu li ħadmet ferm iktar mill attualment ħadmet fuq id-difiża se nippreferi le, jiena se napplika r-regoli b'mod rigorus ħafna. Mela kwistjoni fondamentali hija din il-koerenza tal-portafol tiegħi hija illi ikonna dan id-DG ġdid għadu ma ġiex imwaqqaf dan din id-direzzjoni ġenerali, direttorat ġenerali, difiża u spazju essenzjali għax wara l-protezzjoni ta' dan ir-raba spazju tal-ispazju, li natkellim deġa fuq fi diskors preliminari tiegħi, hemm ukoll aspetti oħra li fejn għandna bżonn nirreflettu sow. anke mal-Parlament Ewropew għax se niġi qudiemkom regolarment biex nispjega l-affarijiet kif huma speċjalment dawn l-aspetti tal-ċibersigurtà u ċiberdifiża. Dawn l-aspetti kollha li ilhom eh, ilna nitkellmu fuqhom ovvjament eh, fihom hemm dejjem id-difiża u l-ispazju. U għalhekk din hija raġuni għaliex il-portafoll tiegħi ġi maħluq kif inhu u nittama illi intkom tikkonfermaw li biex hekk jiena nkun nista' ngħaddi għall-implementazzjoni għax m'għandniex minuta x'nitilfu. Dobře, takže vy budete implementovat Mela, inti se timplementa il-program ta' divisa Ewropej għal kemm jiena najt li jimur kontra. Imma jekk inti se t-implementa dan, mela jien għandi din il-mistoqsija speċifika għalik. X'mekkaniżmi ta' kontroll inti se tikkarandixxi biex il-Parlament ikollu dan jiena irrid inkun naf x'se jkollu l-Parlament bħala checks meta niġu għal dan il-Fond ta' u Grazzi. Iva l-ewwel il-garanzija u waħda mill-elementi l-iktar importanti li implementazzjoni dan il-fond illi il-proġetti ta' investiment se jkunu prezentati u diskussi fil-Parlament. Ek ġew maħluqin dawn il-fondi, jiena ek se nagħmel u se nagħmel iktar milli dak li ġie previst fil-bidu. Jiddispeċini se naġa' nirrepeti ruħi imma l-gvernanza u l-liġi importanti u nafu li xi ħud jitkellmu fuq leġitimità ta' inta font l-artiklu li semmejtu huwa 41.2 fuq l-operazzjonijiet. Ġifin għat fuq l-Unjoni tiffinanza ċerti proġetti imma l-bazi legali kif tafu għax dan il-Parlament diskutija li fija huwa msejjes il-fond b'mod leġittimu dan huwa l-artiklu 113 fuq l-aspetti industrijali u 186 fuq ir-riċerka. U jiena wkoll rajt dawn l-affarijiet mill-qrib ħafna dan huwa suġġett ta' diskussjoni, rrid ikolli opinjoni u nikkonferma li nappoġġaw. Si, next speaker is uh, Mr. Mela issa għanna kellim ieħor mill-għallimkom, fissamlimkom mill-SND. Grazzi ħafna, Sur President, għaziz kandidat uh, għal kummissarju Sur Breton. Palissa fost uh, eh, kull ħames ċittadin għandu smart device u dan jista' jwassal għal ħafna aktar bidliet. Inti qed ukoll l-intelligenza artifiċjali ħad tkun ibbażata fuq id-data u li tixtieq tippromovi spazji Ewropej komuni għad-data. Allura nixtieq insassik inti kif ħad iggarantixxi li l-att legali fuq l-intelligenza artifiċjali li qiegħed hemmhekk sabiex itejjeb il-kompetittività tagħna fis-settur mhux ħajdajjef id-drittijiet fundamentali bħal privatezza u id-drittijiet professjonali x'ista' jkun l-aħjar approċċ Ewropew. Nixtieq insaqsik ukoll fuq l-istrateġija għall-intelligenza artifiċjali. Nixtieq inkun naf jekk inti mhux beħsiebek tagħmel regoli wkoll strattjanka fuq is-sigurtà. Allura nixtieq inkun naf ukoll kif beħsiebek tara illi l-intelligenza artificiali miex tkun abbużata minn ċertu nies fuq il kundizzjonijiet ta' saħħa u anke kundizzjonijiet personali minħabba li dan ir-riskju ta' diskriminazzjoni jeżisti u jinħass ħafna. Grazzi. L-ewwel net nixtieq infakrek illi dak illi jorbot il-punti kollha huwa hija direttiva e-commerce tal-sena 2000. Din hija l-bażi fondamentali li ma tridx tinbidel kif ikkonfermajtilkom se naħmu fuq dan il-punt. Ġifieri fuq dan huwa imsejjes l-approċċ tagħna se niġi lura għal ċerti elementi importanti għandna bżonn nikkonsidraw dejjem ma jkunx hemm sorveljanza ġeneralizzata laqas il-prinċipju tal pajjiż ta' oriġni u ovvjament responsabilta' mod partikolari responsabilta tal-pjattaformi il-kbar biex jissorveljaw u jassiguraw ruhom daw kollha illi se jkollhom rwol u se joperaw f'dan il-kamp ta' applikazzjoni tad data jkunu qegħdin jirrispettaw l-elementi fondamentali għalina u jevitaw da kollu li għandu xjaqsam mal-mibeda, diskriminazzjoni, terrorizmu u l-messaġġi kollha ta' natura pedopornografika, eċetera, hemm regoli li għandna bżonn naddattaw. Imma l-libertà stess li hija intrinsika ta' data fid-dinja ta' data għalija libertà fondamentali senżommuha nista' nikkonfirma illi hija l-loġika tiegħi Aħna differenti mill-kontinenti oħra dinja l-oriġinalità tagħna, speċifiċità tagħna, anzi mur li lin minnek. Dak li stajna nagħmlu ksibna bir-regolament bil-GDPR jina nittama illi ikun hemm regoli dinjin u għamilt referenza u kol fuq ir-regoli etiċi li se nibdow nidefinixxu fuq l-użu ta' ai dawn jistgħu iservu bħala referenza għalina u għaċ-ċittadini Ewropej u forsi għal-bqija tad-dinja wkoll. Um, yes, I... Iva, nixtieq issa nitkellem dwar settub dwar l-ekonomija kollaboratorja. Inti ktib li taħseb li din il- L-ekonomija tiġġenera opportunitajiet għall-intraprizi u għat kabir imma hemm ir-riskju li jkun li jimminaw il-livelli soċjali. Inti wkoll għat li se taħdem mal-Kummissarju tad dritti soċjali biex inti tejjeb il-kondizjonijiet eh, tax xogħol. Allora tista' tkun iktar preċiż kif inti se tipprova e, it-tejjeb il-situazzjonijiet um, u kif se tejjeb din ir-relazzjoni mal kummissarji oħrajn b'mod ġus u anki fej se tħares il-protezzjoni tal-konsumatur. Ija, importanti ħafna din il-mistoqsija għax edha fil-qalba tal-tibdiliet li se naraw u fejn għamilna referenza wkoll fil-bidu ta' dan is-smieħ huma għal-qalba tal-istrateġija mill-portafol jekk tiddeċidu jrid tikkonfermaw li l-karika. Kulħadd jaf ovvjament iż-żgħażagħ dawk inqas żgħażagħ illi ħadmu fuq il-pjattaformi għax 10% tal-Ewropej kienu ħadmu fuq dawn il-plattaformi u naraw in-natura il Ehm, transversali ta' dawn il-pjattaformi illi ħalqu business model, model kummerċali inkredibbli. Mhux għalfejn nagħmel eh, riklami hawnhekk kulħadd jaf min huma, imma hemm ukoll prekarjetà kbira tal-katina. U għalhekk qegħdin nilagħbu bil-kliem ngħidu li ġenerazzjoni huma kollha imprendituri u għalhekk nirrispondu għal dik l-aspirazzjoni zaza illum veru għandhom dan is-sens ta' imprenditorija ma dan ma jfissirx illi neħu id-drittijiet soċjali u għalhekk jiena nixtieq nagħmel mezz illi nkunu nistgħu immorru lura għal bażi tagħna u jkun hemm obbligi imposti fuq dawn il-pjattaformi. Dan aħna se nagħmluh fid-diskussjoni ma'kom u jekk mhux biżejt immorru anki lil minn hekk. Next speaker is uh, L-imlimis is-Sinjura Van Spantak imko mill-naħa tal-Greens. Grazzi. Il-ħolqin tal-suq intern ġabu benefiċi għall-ekonomija u għan-nies, imma hemm tensjonijiet li fejtiġi biex iservi għall-interess tan-nies per servizz tas-saħħa. Anki hija l-kwalità tas-saħħa. Żgħażagħ bi problemi ta' saħħa mentali m'għandhomx aċċess għall speċjalisti f'dan is-settur għalhekk is-sitwazzjoni tagħhom qed tiħżin. Kif se tiżgura li s-suq intern se jilħaq dan il-livell ta' servizz fil-settur soċjali. Speċjalment meta inti Denmark qalet li se twaqqaf il-karozzi bid-diesel u xi ħadd qal li dan tkun qed tikser is-suq propju intern. Għalhekk għandna bżonn azzjoni urġenti li tmur lilin mill-karozzi irridu naraw kif saraw bil-combustion engine se jagħmlu l-pajjiżi wkoll. koll Inti grazzi. Grazzi ħafna. Eżis kollegi, dan is-suġġett għandu xaqsam ma' s-saħħa. Ovvjament ta' ċittadini jien għandi portafol kbir ħafna mhux se nwessaw għas-saħħa wkoll, anki jekk dan l-aspett ovvjament huwa tant importanti, imma din hija kwistjoni importanti. U jekk is-Sinjura Kirakides ovvjament inti se tieħu din perspettiva, jiena se naħdem magħha ma qiegħda fis-sitwazzjoni li tkun tista' tirrispondi għall mistoqsijiet tiegħek. Issa għal dik li hija t-tieni mistoqsija fuq id-Dieselgate bil-konsekwenzi kollha u l-ambizzjoni tal-2050 li ma jkunniex karbonju imma huwa skandlu wara kollox ta' Dieselgate ngħidu mingħajr tlaqliq dan u dan grazzi għal ħidma tal-Parlament Ewropew u il-Kumitat tal-Inkjesta illi fil-fatt żvela dak li ġara u qegħdin naraw nirrispondu għal dan l-iskandlu u hemm dawk illi ovvjament eh, jixtiequ li jitresqu ċerti regoli u diġa' tkellimna fuqhom, imma hemm is-suġġett ukoll għandu x'jaqsam mal-karozza ta' zero emissions. Jina naħseb da kollu huwa tajjeb ħafna minn is-senajt biss imma hemm bżonn nagħmlu hekk u hemm inċentivi wkoll lokali se u hemm bżonn naraw li jkun hemm ekwilibrju biex ma jkunx hemm destabilizzazzjoni imma qed nara illi wara dan narfin li għanna minnaħa tal-istati membri illi qed jibdew jaċċelleraw il-pass iġifiri l-aġġornament tal-kontinent Ewropew sal-2050 jagħmlu parti mill-loġika u għanna bżonn naraw li kollox ikun kompatibbli mar regoli tas-suq intern u jiena pjuttost favorevoli. Grazzi. Hemm affarijiet li mhumiex daqshekk ċari. Għax aħna qed nitkellmu fuq is-saħħa taċ ċittadini, kwalità tal-arja, l-arja li l-koll aħna nieħdu n-nifs allura. Din hija waħda mill-kwistjonijiet prinċipali. Inti taħseb li jekk il ġifieri s su ewlini juhu preċedenza fuq il-kwalità eh, tal-arja ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Naħseb l-ambizzjoni li għanna li naqsmu mal Signora von der Leyen ta' zero carbon irridu nħaffu, irridu n-natfu l-arja U dak eh, kollox għandu impatt deċiżjonijiet li nieħdu jagħmlu impatt fuq dan. Rridu nimxu lej il-direzzjoni li inti suġġerejt. U rridu naraw l-approvazzjoni ta' da. Għalhekk irridu li nkunu konformi eħe ara ċina kif qed tagħmel dan. 168 gram għal kull kilometru u issa nizlu għal 180. Nispera li ninżlu għal 80, ċina għadin 60. Hemm kontinenti li qed jimxu lej direzzjoni li inti trid allura jiena se nara li din l-industrija din l-azzjoni industrijali isseħ biex nimxu fid-direzzjoni li inti trid għandna bżonn viżjoni, l-viżjoni li by Sir Timmermans se uh, jihu fidej u se jimxi fid-direzzjoni li inti tixtieq. Meli sanna kallima oħra fissem itre. Grazzi, Sur Komissarju Desinja, inti fil-portafol tijak l-enfasija fuq il-prospetti tal-kompetittività, l-politika industrijali digitalizzazzjoni li hija Europa industrija sostenibli u kompetittiva li jkollha ħafna benefiċċja s-soċjetà. U anki għall-ekonomija, eh, hemm ħafna settur industrijali bħala l-industrija tal-konstruzzjoni għandhom livell baxx ta' digitalizzazzjoni. Għalhekk kien saqsi kif inti se tara li jkun hemm prioritaja fil digitalizzazzjoni tal-industrija ta' kostruzzjoni. Kif se tagħti impetu għal ċentri ta' digitalizzazzjoni fejn jitħlu eh, ħiliet eh, industrijali Ewropej. Grazzi ħafna, Signora Deputata. Fil-fatt kif kontet najt. Is-setturi kollha tas-suq intern huma milqutin me diġitali U grazzi tal-li fakkartni ta' dan il-punt. Għax dan huwa settur essenzjali tal-bini 9% tal-GDP Ewropew. 3 miljuni ta' kumpaniji enormi. U għalhekk qed nara il-tibdil radikali li se jġib miegħu id-diġitali. Dikom ċerti eżempji, produzzjoni ta' blokkijiet per eżempju ta' 3D. Hemm bżonn li wieħed ikun jista ikun bennej imma jkollu l-kultura tad-diġitali wkoll. Umbat da kollu li għandu xaqsa ma' teknoloġija partikolari u nitkellmu fuq dawk li defendu bħali l-ideali. L-użu ta' teknoloġiji li huma importanti dawn il-quantum capitals fejn nistgħu nkejlu għal kull millimetru u għalhekk qed nara kullum kien fis-setturi kollha tal-bini u aħna naraw l-impatt diġitali u għalhekk hemm bżonn illi ikonna taħriġ kemm jista' jkun viċin it-territorju biex inkunu nistgħu nħarġu dawn it-3 miljun kumpaniji biex hekk niżviluppaw il-servizzi digitali, speċjalment fil-kumpaniji tal-bini, biex ikollhom aċċess għal ħiliet diġitali, analisi tad data, AI li siġu żviluppat f'dan il-qasam u il-programm illi se jkun wara dan il-programm mod partikolari settur għal bini bil-spazju moti mill-Unjoni Ewropea lil diġitali u l-bini. Thank you. Um, Follow-up question, please. Благодаря за компетентния и... Граци tal-tweġiba konkreta li tajtna. Mela għandi mistoqsi joħra, il-portafol tijak għandu digitalizzazzjoni Ewropea għall-SMEs allura jridu jiġu sviluppati u koll dawn marru jitfid l-industrija u l-SMEs tista forsi taqsam maħna x'informazzjoni dwar il-vizjoni tiegħek u l-istrateġija Ewropea u l-istrateġija tiegħek fuq l-SMEs Ça tient en 5 points. Mela, ħames punti. Li huma diġa' tkellimna fuqhom ma nirrepeti ruhom ruħi l-ostakli amministrativi. Tieni punt. Intejbu l-applikazzjoni ta' direttiva fuq id-domin tal-ħlasijiet. Għalhekk 30% tal-SMEs ifallu, tielet punt li nappoġġaw attivament il franzament tal-SMEs hemm l-istrument għandna bżonn nużawhom. Raba punt, nadattaw kif għadna is-suq intern għal karatteristiċi speċifiċi tal-SMEs. Mbagħad il-ħames punt niżviluppaw il-kompetenzi u l-iktar għal dak li huwa diġitali kif għadni kemm għadd importanti ħafna u ma tkellimx qabel li ma importanti sostenibilità. Meta nitkellmu fuq il-bini, ovvjament nitkellmu fuq l-insulation, eh, il-CO2, tu kompetenzi differenti dan huwa suġġett fejn diġà tkellimt mal-Kummissarju Nikolas Schmidt, ovvjament se naħdmu flimkien fuq dan l-aħħar punt. Mbagħad nirrepeti ruħa huwa suġġett importanti l-invjat tal-SMI, ovvjament ħadni ma ma il-Ħadd, għax ovvjament ikun eh, eh, bikri wis minna ħatijaj, imma jiva l-invjat ukoll imħabba l-SMEs. Grazzi, mela l-axħar kellim għal din is-sessjoni. Għandi mistoqsija għasira. Kif nistaw naraw il naraw iċ-Ċina li qed għandha x'taqsam mal-industri Ewropej u teknoloġiji Ewropej ukoll. Mela, se nipprova forsi um, um, uh, tweġiba iktar twila mill-mistoqsija qasira li għamiltli l-ewwel net. Infakkar, l-ewwel kwistjoni hija dik ta' sovranità u tmexxija teknoloġika ma nistgħux nagħmlu hekk l-affarijiet kif ġiġi. Pereżempju f'pajjiżek fil-Ġermanja, Sur Eller rajna reċentement illi kienem affarijiet li forsi mus suppost eh, ġraw li forsi wieħed ikun iktar attent taf għal xi xandin referi, hemm bżonn ma jkunux inġenwi. Għanna bżonn nirrevedu l-affarijiet kif għadni kemat dak li qed jiġri madwarna anki f'pajjiżi differenti tagħna anki l-politika illi tippermettilna illi nipproteġi lilna nfusna. Ovvjament fil-qafas dejjem tar-regoli ta' servizz tad-direttiva tas-servizzi. Imma hemm bżonn illi nużaw ferm iktar forsi l-istrumenti fuq il-filtering u l-investiment dirett biex nżommu ma' sovranità teknoloġiki tagħna kif jagħmlu kontinenti oħrajn u nixtieq li nżommu il-qafas tal-proprjetà intellettwali blan illi jkollna sovranità teknoloġika għadu madux il-każ. għanna bżonn ukoll niżviluppaw fuq dawn l-aspetti politika ta' ferat, proġetti ta' interess komuni Ewropej illi jippermettuna bħal batteriji pereżempju illi jkollna interventi massiċċi biex neġgħu ndefinixxu dawn il-ferat sħaħ u jkollna passi importanti tas-settur industrijali fejn ma minnix dak li stajna waqt li ovvjament kontinenti oħra m'għandhomx il-prevenzjoni li għandna aħna. Thank you. Uh, Follow-up questions? Si fil-politika bħal fil-ħajja. Forsi it-tini mħabba tkun laħjar aħjar waħda biex għet jizzewet. Aħna smajna met inti għat li se jkollok se timpenja ruħek għal kodiċi ta' kondotta li tiskura mela mela ma jkunx hemm lobbying minn naħa tal-individwi li jkunu jisaru kommissarju imma aħna rajna diskriminazzjoni lejn nies minn naħa tal-ekonomija inti taħseb li Inti se tkun kommissarju kompetenti. And now Commissioner Designate has uh, time, five minutes. Mela ħames minuti biex tagħmel id-diskors tiegħek tal-eluq. Tajbis, sinjuri, deputati, l-ewwel qabel kollox grazzi ta' dan l-iskambju nixtieq ngħidilkom li l-mod kif l estate ruħi biex nwieġeb għall mistoqsijiet tiegħek tijaj, skużawni, mistoqsijiet tiegħek kien oriġinali minna naħa tiegħi. Jiena kelli biss xi għaxartijin biss kelli nħaffef kemm jista' jkun. U minn flok mort ma' servizzi eh, tal-Kummissjoni jina rajt biss kwarta u kwarta id-diretturi rispettivi imma għattajt għaxar tim biex nintaqa' ma'kom ma stajċ nintaqa' ma' kulħadd dispeċini imma kelli xi 50 skambju ma' 50 deputati u hekk l-istejt ruħi għal dan id-dibattitu għax huma intkom tirrappreżentaw il-politika u għalhekk tkun li ma tkun deċiżjoni tiegħek hija avventura kbira ħafna personali qatt ma se ninsiha ovvjament jekk tiddeċidu li jiena dinji biex inkun nista' jkolli dan il-mandat u għalhekk hemm bżonn illi mill-lat ġeopolitiku aħna għandna bżonn nirrispondu għal tliet sfidi kbar u nerġa' nirrepeti ruħi hekk se nkompli nagħmel illi mal-mandat, matul il-mandat tiegħi jekk ittuni dak l-sfida ambjentali, soċjali u diġitali. Biex nirrispondi għal dawn it-tliet sfidi jiena nixtieq nġib miegħi l-enerġija tiegħi u jekk tixtiequ biex hekk inħarsu aħjar is-suq tagħna nakkompanjawh u l-ambizzjoni tiegħi illi dan il-kontinent tas-sow jidħol 21 seklu imma hija emerġenza ma rridux noqogħdu bidejna fuq zaqna. U meta nitkellmu fuq dak li huwa xjentifiku, teknoloġiku, permettuli nitkellem fuq dawn l isfidi l-kbar illi jispiraw il valuri tagħna għadna ma liberajniex il-potenzjal tagħna tal-użu tar-risorsi fuq it-territorji tagħna u għalhekk dan huwa strument kbir ħafna u formola ġdida għax aħna bħala Ewropej għandna fidejna risorsi kbar ħafna li għadna ma sfruttajniex u ximdaqqiet ostakolajna eh, l-iskambji mħabba prassi obsoleta u għalhekk jiena nemmen illi l-Ewropa tagħna tista' u missa ssir ekosistema tal-21 seklu komunità b'saħħitha msejsa fuq dawn it-tliet sfidi ekosistema fejn l-istati membri kollu l-ekonomiji tagħna tal-kumpaniji tagħna ċittadini tagħna. U għalhekk bil-fiduċja tagħkom jiena lest illi niddedika l-enerġija kollha tiegħi għal ħames snin li ġejjin magħkom jekk tuni l-fiduċa jiena nimpenja ruħi li nkompli naħdem palma dejjem għamilt dialogu kostruttiv ma' kulħadd kif qed taraw il-gvernanza għal-qalbi ħafna naf minn intkom, intkom tirrepreżentaw il-popli u jiena parti minnhom għolek se naħdmu fl-imkien fejn inkunu. Jiena onorat li kieku nkun nista' nuża l-indipendenza tal-ispirtu tagħna forsi diġà rajtu il-passjoni tiegħi għal xjenza, teknoloġija, l-imprenditorjetà, il-gvernanza, s-servizz tal-Ewropa. Sinjuri deputati, l-Ewropa ma tridx titlef il-fil tal-istorja eh, tagħha u hija mhux su imma komunità l-ewwel qabel kollox magħmula mis-solidarjetà, konverġenza u fir-rispett ta' diversità u tal-Unjoni biex hekk tkun seta' fid-dinja. Jiena ma nixtaqx inkun fatalista laqas ma rrid aggressjoni u fimtu jiena minix inġenwu però. Naf dak li għalmitni l-ħajja illi il-progress iġib il-progress, is-suċċess iġib is-suċċess miegħu u dawn ikunu possibbli jekk naħdmu flimkien. It ma'kom l-eletti li rappresentaw il-miljuni tal-abitanti tal-kontinent Ewropew għas servizz tal-valuri, tal-libertà, ta' tkabbir, ta' xogħol, ta' solidarjetà u ta' ġustizzja. Grazzi ħafna. Um. Kollegi, nirringrazzjakom tal-mistoqsijiet tagħkom. U nixtieq ningrazzja ħafna lill kandidat tal kummissarju għall-kummissarju wkoll għal-starijiet tiegħek u anke għall starijiet konklużjoni, sa nixtieq. Grazzi l-membri ta' żewġ komitati l-Kummissarju eh, għad-debattitu nixtieq li ringrazzja wkoll in-nies li organizzaw dan is-smih iż-żewġ segretarjati illi ħadmu ferm tajjeb flimkien biex organizzaw dan is-smih u konna ringrazzaw lill interpreti U ngħidilkom illi aħna se nintaqgħu derwaqt biex deliberaw fuq dan is-smih. Mbagħad nerġgħu niġu lura qudiemkom u ngħaddi l-kelma lill kollega għal l-aħħar kemtejn biex jala is-sessjoni. Once again, thank you all. Iva, mela, darbohra nir-ingrazzjakom anka jena minna ħatijaj, kienet verament diskussjoni interessanti ħafna. U nixtieq ngħid li l-laqa konġunta tal-koordinaturi ħad tkun inkamera fil-ħamsa f'din l-istess sala ħalibek nivalwaw il-dan ismi. Grazzi ħafna.